Good afternoon, dear colleagues. Zis kollegi, grazzi tal-li jedin fostna unjak. Illum kollega tana mux se jkun għawnek, allura nkun ħajkun fuq spalleja li immexxi din il-laqa. Nadottaw l-agenda l-ewel qabel ma nibdlu la bozza l-agenda punt numru 12 fuq il-programm ta' assistenza u taħriġ għal protezzjoni tal-euro kontra eh, il-kontrafazzjoni ir-raba program, di dal-punġi post-post nittama li memx protezzjoni tal-dan. Allura, l-agenda hija mibdula u nibdew bil-profil lingwistiku għallum għal nofsinar, innotaw l-interpretazzjoni tkun illum fil-lingwi kollha. Skużawni, ħlief il-Galliku għada fil-ħodu il-lingwi kollha jkunu aċċessibbli ħlief il-Kroat u l-Galliku. U għar nofsinhar il-lingwi kollha ħlief il-Kroat, il-Galliku u l-Malti. U issa inħabru e, eh, ir-rakkomandazzjoni tal-koordinaturi, regola 205, il- koordinaturi, għanna l-feedback li kopru il-proċeduri bil-miktub tal-koordinaturi tas satax ta' novembru ta' dis-sena u nomina ta' rapporters. Lord Lajs fil-kapacità tiegħu ta' ċerġi nominat bħala rapporter għal proposta għal regolament tal-Kunsil numru 139 dwar il-lista ta' pajjiżi dwar il-viżi ta' persuni nazzjonali tagħhom f'dak li għandu x'aqsam mal mal-Brexit. U Sofita Lalde ġiet nominata bħala rapporter u di għanda x'taqsam ma' ġlieda ta' korruzzjoni u stat ta' dritt, speċjalment Malta u Slovakkja. U Juan Lopez Aguilar jien għankun il rapporter fuq rapport propju dwar il-viżi umanitarji. U anka qed insemmi l-mistoqsija għall-Kummissjoni dwar drittijiet fundamentali li ġejjin minn dem Afrikan fl-Ewropa. Wara deċiżjoni tal-kontinuri ta' fi 27 ta' settembru sar xogħol biex għal preparazzjoni ta' ta' riżoluzzjoni ta' Liba dwar drittijiet fundamentali ta' nies li ġejjin mill-Afrika fl-Ewropa. Mistoqsija billi fom di se tiġi prezentata fil-konferenza ta' tal-Presidenti bilan li e tiddaħħal fl-aġenda tal-plenarja ta' jannar b'dibattitu u dit skont ir-regola 128. Nittama li daw id-deċiżjonijiet li qed sejru li saru mill-koordinaturi jiġu approvati mill-kumitatu li m'hemmx oġġezzjonijiet tajjeb. Issa bħala atti ta' delegati ta' implementazzjoni imma viz dwar is-seba abbozz ta' e, e, e, nomina f'dak li għandu xaqsam l sistema ċentrali dħul u ħruġ u fil-interface uniformi nazzjonali f'dak li għandu xaqsam mal logs u iz żamma tagħhom bis-sistema ETIS u għal eh, soluzzjoniet tekniċi biex nikkonnettjaw eh, punti ta' ċess ċentrali għal soluzzjoni tekniċi għal ġabra ta' data bejn l-Istati Membri u l-Europol. Hemm ukoll għan-ness appoġġ tan-ness il-Commission Implementing Decision li tniżel speċifiċi għal kwalità riżoluzzjoni u l użil ta' marki ta' swaba u Eh, immaġnijiet tal-weċ għal verifika u identifikazzjoni biometrika għal sistema IES. E Anka specifikazzjoni u kondizjoniet tas servizz bl-internet ta' din li IES, tal-IES, e li tinkludi dispożizzjoni speċifiċi. Anka l-ħtiġiet ta' prestazzjoni ta' li ies e taħt il-Visa Information System, il-VIS, bażiku li jistabilixxi li IS e għal reġistrazzjoni ta' dejta taħt li IS e ta' nazzjonali ta' pajjiżi terzi li jaqsmu il-frontieri esterni tal-Istati membri u li determina l-kondizjoni tal-aċċess għal IS e għall-għanijiet ta' infurzata liġi u li jemendaw il-konvenzjoni t-implementa l-ftehim Schengen u regolamenti 767-2008 u 1077 tal-2011 li nirċievu daw l-atti ta' implementazzjoni ġi komunikat l membri kollha tal-libe u di eh, permezz tal-dija eh, newsletter tal-libe ta' 23 ta' novembru u skadenza interna għal proposta ta' kull oġġezzjoni ġiet deċiża u x'kull każ jekk xi membru jixtieq li għajjem xi oġġezzjoni, jekk jogħġbu għandu jinforma s-segretarj tal-libe għal qabel l-4 ta' Diċembru li ġej f'nofsinhar. Issa votazzjoni elettronika eh, ġimam proposta d u kwarta da filgħodu. Għada mela kunu żguri li tiġu bil-karti elettronika tagħkom. Issa, naddu għall-aġenda propja. Punt tlieta. Qed nitkellmu fuq il-verifika ta' tedida ta' kriminalità organizzata fuq l-internet. Għanna prezentazzjona, għanna prezentazzjoni mill sur Filip Aman, kap tal-unità ta' strateġija fl-IC tlieta ħanibdew b'din il-għallum b'din il-prezentazzjoni tal-verifika ta' tedida ta' kriminalità organizzata fuq l-internet u dan verifika jawada mid-dokumenti strateġiċi tal-Europol li jipprovdu analiżi ta' infurzar eh, ta' teddit li qed jidher u t-identifika xejriet u sviluppi u tagħti wkoll rekomendazzjonijiet. Issa ħnat il-kelma l-Suraman li ħaj jippreżenta l-iktar riżultati importanti għal l-2018. Umbat niftaħ il-kelma jekk kun hemm il-bżonn. Bok Suraman għandek il-kelma. Grazzi ċer, grazzi għal din l-opportunità biex niprezenta dil-verifika strateġika ta' tedida ta' kriminalità organizzata fuq l-internet fuq l-internet u dan ir-rapport se jkun ippubblikat eh, fuq bażi annwali. Kif għadkom kif għadek kif semmejt, dan huwa uniku għax jagħti informazzjoni fuq ix-xejriet fiċ ċiberspazju b'attenzjoni fuq l-Unjoni Ewropea huwa komplementat mid-dinji tal-industrija, eh, l-akademja u msieħba oħra u jagħti mhux biss idea ċara ta' xejrit u ta' teddit imma jagħti wkoll għat ta' rakkomandazzjonijiet għall-infurzar ta' liġi u jgħin dawk li jwettqu l-politika biex aħna biex jiddefendu id żoni tagħhom. Issa, din idea kif ir rapport sar u itaqat flimkien l-iktar informazzjoni importanti ġibnija minnant l-istati membri un bad ġibnija minn partijiet terzi permezz ta', ta kampjuni li saru surveys anka kien hemm ukoll eh, surveys oħra li saru dak li għatu informazzjoni u nużaw l-open source u riċerka aħna nkopru sensiela sħiħa ta' areas imma għanna tlieta iktar importanti. Wieħed miċ-ċentri huwa speċifikament huwa iddedikat għal eh, biex nissiltu u niġġieldu kontra kriminalità li tattakka it-tfal fuq l-internet. Jiġifieri għandna aċċess u fuq kollox imma jekk tejtek għanna u koll aċċess għal dawk ir-rejati illi huma e, daqsxejn differenti minn oħrajn. Issa l-iżviluppi importanti. Ovvjament il-GDPR hija biċċa import, leġislazzjoni importanti ħafna f'dak li għandu xasam mal-internet li daħlet fis seħħ aħna nistennew li din iżżid il-baseline ta' sigurtà għal fuq l-internet. Hemm sfidi partikolari hemm għax qed mek nistennew ksurijiet li jiżdiedu fuq data u aħna bħala nfurzat tal liġi rridu nkun f'pożizzjoni li ninvestigawhom. Avveniment kbir kien azzjoni konċertata ħafna u ħallit suċċess kbir dak li ngħidu l dark web li jalaqna li zjed tnejn żewġ bażijiet tas-suq darknet u mbagħad it-tielet punt il-cryptocurrencies eh, li qed isiru mainstream. Jiġifieri din hija mekkanizmu ta' pagament li hu leġittimu u allura minħabba li l-kriptokarenzi qed issir daqshekk popolari allura tiġbet lejha ċerta kriminalità. Allura dawn huma quddiemkom it-tmin teddid prinċipali. Ir-rent dak li ngħidu l rent imwer għadu it-teddida prinċipali. <clears throat> Mbagħad għandek il-crypto jacking. Iġifi kriminali jużaw il-kompjuter tiegħek xi ftit mill-riżorsi ta' kompjuter tiegħek għall-użu tagħhom, għall-użu illegali tagħhom. Mi perspettiva kriminali dit tiġi binqas sforz u inqas riskju fissu underground kriminali għanna kullana ta' servizzi u għodda li tista' tikrijom. Iġifiri li tista' tkisser websites li konstitwixxu problem u ta' servizzi għedin fil-accessibli għal eh, biex tikrijom għal pagament zaħir kull xar Ovvjament daw is-servizzi għodot e huma aċċessibbli għal atturi differenti. U l-motivi jistgħu jkunu politiċi jew finanzjari, skonċ x'intenzjoni għandek tista' tuża dan is-suq underground. Dak li naraw aħna huwa dan it-tip ta' frodi qed jiddomina fil-pagament imma naraw ukoll il-kards li qed jiġu ikklonjati ikunu kopjati fl-Ewropa u użati mbagħad. Mbagħad nistgħu naraw anke l-Bitcoin kien hemm elf dollaru s-sena l-oħra frodi permezz ta' Bitcoins. U anka għandek dawk li għandhom proprjetà fil-forma ta' e, e, cryptocurrency wallets. Xikultant u iktar faċli li tevita l-kontrolli permezz tal-bniedem. Allura, is-swieq darknet u ikunu ta' teddida kbira ħafna bħal pereżempju kriminalità permezz tal-internet iċ-ċiberkriminalità, anka abbuż ta' minorenni ta' tfal, zida u wkoll li qed tiżdied għad-distribuzzjoni ta' materjal ta' abużi sessuali fuq it-tfal. Issa, ħanitlu jitlu zjed dettal f'dawk l-areas. Issa, kriminalità jitt-dependi fuq l-internet danna għanna forum differenti għax għanna l-internet, kif diġa semmejt għanna ransomware illi tibqa ta' teddida prinċipali u minna għanna attivitajiet operazzjonali għaddejn u hemm ħafna tensjoni għal għaw ta' kuxjenza daw jattikaw u permess tal-użu ta' spam emails, emails li, li jindbatu ġifiri bla doċ, Unbat għanda għanna dik li nejdula il-crypto jacking jew crypto mining li għat issir mezz popolari ħafna fost il-kriminali biex jamlu l-flus. Slajt li jmiss. Dak li naraw u kollu għal fċerti zoni ġeografiċi, speċifikament ta' bazi ta' data li rċevejna, għanna fraudisti li adottaw eh, tekniċi għal-frodi li huma ġodda fjamanti, friski. U issa għanna ġifiri daw l-attakki permess tal-internet anka fid-dinja ta cyber currencies Issa, għanna l-konverġenza, dak li nejdu l-konverġenza ta' terrorizmu u l-internet. Għannek għanna l-istat islamiku li kompli juża l-internet biex jwetta il-propaganda tiegħu. Aħna nħarsu bont iktar speċifiċi lejn id-dimensjoni tal-internet u nħarsu speċifikament lejn l-Islamic State li huma effettivi ħafna anka biex jisperaw għatti ta' terrorizmu. Issa, <clears throat> minħabba t-soniet ta' suċċess aħna ħloqna nuqqas ta' fiduċja fil-ispazju ta' darknet allura bħala riżultat għandna frammentazzjoni, għandna xi bejjija f'dan is-suq ta' darknet jew jispiċċaw għal kollox jisparixxu jew jiċċaqalqu. Meta niġu għal kummerċ illeċitu dan id-droga tibqa tiddomina fuq is-swieq ta' darknet. Kriminalità tradizzjonali ssir fuq l-internet tibqa d-dejja imma binqas fiduċja. Issa, kif diġa semmejt, minħabba rwol, aħna fl-Europa nsit naraw ftit livell baxx ta' frodi eh, bil-kard li ma tkunx preżenti. Imma għadda d-dejja. U dik kodda kollu grazzi għall-IMV. Għax il-kards ma tantx qed jiġu kkupjati fl-Ewropa naraw attakki speċifiċi kontra ATMs u POSs xi kultant dan jixtru dan, dan it-tamir u joħolqu kumpaniji e, eh, e, eh, fażulli folots. U dinja ta' sfida għal dawk li jinfurzaw il-liġi. B'mod speċifiku fuq e, abbuż sessuali ta' tfal fuq l-internet. Issib ħafna odot speċjali, odot ta' encryption, odot ta' anonimizzazzjoni, dan huwa komuni ħafna. Allura dan narawh u jagħmel investigazzjoni ta' dal-gruppi eh, eh, diffiċli u kif diġa semmejt. Qed naraw ċaqliqa għal platforms eh, eh, ta' komunikazzjoni differenti ħafna. U dinja ta' sfida għal dawk li nfurzaw il-liġi. Mela, kifet qabel f'introduzzjoni tiegħi, aħna nippruvaw noħorġu mar b'rakkomandazzjonijiet. Mhux noqogħdu ngħidu x'inhuma l-problemi biss, natu rakkomandazzjonijiet għall-imsieħba tagħna fl-infurzat tal-liġi u fl-industrija. Għanna bżon naħdmu fl-imkien b'sinerġija biex niġġieldu kontra din e, it-tip ta' kriminalità u sim u t-partit ta' informazzjoni u koll u ta' esperienza. Meta niġu biex nimmiraw iċ-ċiberkriminali għanna għanna kriminalità ta' valur oli jew baxx, għanna niffukaw fuq iċiber kriminalità, nżiduwa, kuxjenza nżiduwa, għarfien nżiduħu koll. B'dawn il-miri ta' valur oli. Din għandha tkun strateġija allineata mal-imsieħba kollha fl-Unjoni Ewropea manka baqli l minna meta niġu biex nikkombattu l-abbuż ta' tfal fuq id-darknet għanna u koll għanna sfida għanna nibqaw fuq qoddim fit-teknoloġiji li qed joħorġu ġodda fjamanti, ġodda ġodda zekka u palla l-aħħar punt qed jgħid il-kellim minħabba il-fatt illi dawn il-cryptocurrency qed jisiru mainstream, allura għandna noqogħdu attenti u nafsu fuqhom iżjed. I, I just want to use so it's all it's not all is not bad. So if you Mhux kollox u ħażin qed jgħid il-kellim. Għan eżempji li kienu ta' suċċess kbir mal-imsieħba batana. Operazzjoni ta' suċċess ħdimna mal-industrija u kellna Eh, kampanji ta' arfien eh, u nis għanna ħafna eżempji differenti kif tistgħu taraw. Għanna nkunu ftit kburin, imma żgur li mhux mis-sitwazzjoni li għanna nkunu kontenti u nieqfu hemm bżonn nkunu iżjed proattivi li nissuktaw bi kooperazzjoni eżistenti, nespandu iżjed il-kooperazzjonijiet differenti, imma għandna bżonn ukoll innidu kooperazzjoni ġodda. Hemmhekk qed taraw it ta' mara, jiġifieri hawnhekk għandna li qed bidejn it ta' robot E, dak huwa simbolu li jfisser hemm bżonn niżjed il-preżenza ta' nisa f'dan l-ambitu. Dan hu rapport li huwa aċċessibbli pubblikat tistgħu tiddownloadjah fih madwar 80 paġna, aqrawh jekk intom interessanti, interessati, hemm diversi kapitli ta' interess li huma differenti. Grazzi ħafna. Chairman, fu Grazzi tal-ispiegazzjoni ta'kom u fil-prezentazzjoni kifet hemm ftitħin għal mistoqsijiet. Mela, nibda bl-ewwel kelliem. <clears throat> Grazzi ta' din prezentazzjoni interessanti. Jien kont qed nisma' b'interess kull sena il-mod eh, kif qed riġi prezentat dan ir-rapport għaliex jiena dejja dina aħjar xi kollok id-dejja ta' x'qed jiġri mhux qed jiġri fl-Unjoni. Termini ta' ċiberkriminalità. Jien nixtieq inkun naf. Ixin kun naf kif kooperazzjoni t-der? il-gruppi li għedin, per esempio, jifirxu il pornografija ta' tfal. Uh, Għanna per esempio rapporti li il-porn ta' tfal mill-Azja għandu dan qed jitlab xi 700% il-popolarità tiegħu. dan ħajkollhom kooperazzjoni ma' ċiniżi, ma' pulizija ċiniżi. Dan il-prassi eh, tal-mafja ċiniżi. ħaġaħra li rrit nistaqsi. Ir-rata ta' suċċess x'inhi meta kooperazzjoni ma' dawn l-awtoritajiet? Meta inti Eh, kollok kriminali li inti kollok links differenti u t download għal cryptocurrencies. Aħna rrit ikollhom irġir eh, qed naraw propjament gruppi kbar mill-Afrika tal-Ponent li qed jikbru. Eh, Skos ismajt minn il-Polizija tal-Frontiera Kooperazzjoni mal-pajjiżi ġodda u għaf ħafna u li kollok informazzjoni rilevanti u bax ħafna. Il-tilet ħaġa li rrid ngħid huwa li f'attivitajiet ġenerali tal-hackers mill-ex Unjoni Sovjetika fir-Repubblika Ċeka Inna ħafna attività li għattizdiet minn eh, hackers Russi li għeddin kun għeddin jippruvaw jitlu eh, fid-data diġitali ta' kumpanija ċeħki, xamlu l-hacking. Ġirna xilkom? Tiġildu dan it-tip ta' rejati? Digitali? Kjubem x kooperazzjoni bejn istati membri l autoritajiet Mr. Szysowski, any other questions? Any other member willing to come through? If not, Mr. Rahman. Mamx mistaqsijiet iktar, Sir Rahman tista' twieġeb. Mm, grazzi, għal-mistaqsijiet naddu issa. Għanna għandur il-noti tiegħi li għamilt. Għal-mistaqsijiet għandu xaqsam ma' kooperazzjoni u l-kooperazzjoni li seħ Dinja, dan huwa eh, dak li suċċess tal-Europol. Aħna l-għan tagħna li nappoġġaw li sati membri mhux nibdew l-investigazzjonijiet tagħna stess. L-idea ehm, illi konna hub ta' intelligence imma wkoll pjattaforma ta' kooperazzjoni eh, fej kulħadd ikun jista' jikkoordinaw allura aħna fil-qosma kollha li aħna marbutin u li magħhom huwa li aħna eh, il-rwol tagħna huwa li nagħtu appoġġ tagħna dawn l-investigazzjoni li jkunu għaddejjin għal dak li kollhom mill-industrija tal-akademja mal-industrija. Aħna konna qed insegwu strateġija tal-Airbnb fejn aħna għandna ta' pjattaformi ekonomija li sabiliti bil-Europol. U l idea hija fil-data protection fil-qafas legali aħna għanna ħafna fiduċa għaliex informazzjoni kollha li għanna mill-istati membri ma mhuwiex maħniex aħna proprjetarju taħħu tijaw tijaw l-informazzjoni, ġifiri aħna nipprov dan il-mudell fejn bat il-stakeholders bħal kumin interessati kun jista' jinġabar u jikkopera bejditu. U hemm ukoll kooperazzjoni pereżempju tajba fejn l-industrija tista' u koll l inizjattiva mm, fejn ransu fejn konna qegħdin neħmu ma' pulizija Olandiżi fejn ma' żewġ msieħba tan-industrija li huma s safs 34 lingwi differenti biktar minn 20 msieħeb differenti fejn aħna noffru għodda l vittmi tar-ran fejn intek fuq minn 50 50 e, e, għodda valuta. Mistoqsija oħra li għandha x'taqsam mal-abbuż ta' tfal online u materjal ta' tfal, materjal pornografiku ta' tfal. Aħna mhux biss il- kriminali li kun għadin jużaw dawn l-odda biex jqasmu il-materjali ma li aħna nippruvaw naraw bid-dejta tagħna huwa li xjużaw bħala odda li jagħmlu dan. U anki wkoll il abbus fuq distanza fejn inti kont qed issemmi jiġifieri l-abbuż live permezz tal-video apps ta' tfal u e, kif qed titi jitfida jekk mhux biss tinvestiga ma kif tistabilixxi kooperazzjoni bejn mal-pajjiż l-awtoritajiet tal-pajjiż fejn qed isseħħ ir-real. Mhix faċli. Imma jirna xirna, jiva, ġiri jirna xirna, nibnu kooperazzjoni t-semet ċina. Eh, fem, daw mux mseħib diretti, imma kena zjarat. U kooperazzjoni pjuttost tajba, specialment skont iż-żona fejn hemm ir-reati. Eh, Nasa fuq livell ta' ħidma, kooperazzjoni mux ħażin. U anke l-Interpol ukoll, din naħdmu magħhom biex niprofaw nġiżu din il rejat tal-waħx. Mistaqsija oħra fuq ir-rata ta' suċċess li wieħed jaqbad il-kriminali bil-wieħed juża l-IDs folots eh, biex wieħed jattakka kriminali jinkella jkun eh, jista' jħakkja fil-wallet diffiċli għaliex aħna ma nibdewx investigazzjonijiet tagħna aħna nsiru attivi Fast investigazzjonijiet li jinvolvi iktar minn żewġ stati membri. Għandna perspettiva limitati ma qegħdin naraw biss il-ponta ehm, tal-problema. U din hija xi ħaġa fejn irridu noħorġu biċ-ċifri kollha mill-awtoritajiet biex naraw. Iva, kooperazzjoni hija sfida kbira. Forsi dan jista' jinteressa wkoll udjenza aħna qegħdin naħdmu fuq telet verżjoni tal-isfidi tagħna, eh, karta ta' sfidi mal-Eurojust bi aħna rridu nippubblikaw minn ftit xhur oħra fejn aħna ħarsu mod speċifiku lejn sfidi li għandna speċjalment għadha kien xasam kooperazzjoni ehm, transkonfinali. Mistaqsija oħra eh, fuq il-hackers. Da mhux fil-mandat tagħna aħna li rridu nagħmlu għan iġildu r-reati specialment il-kreati fuq l-internet, ġifiri miex ħagġa li ħana ħana referru għall-Europa l-għalija di. Safejna fil insomma ġifiri ma naħsibx li hemm xi tip ta' poċ tal-Europa dan rigward tal tipikament. Dan narawh fl-sfera nazzjonali tal-Istati membri u mhux xi ħaġa li ħajja taħt il-mandat tal-Europol Grazzi tal-ispiegazzjonijiet. Menx soqsijiet ma napunt li jmiss tal-agenda ta' Natalun, jek jekk ma jimpurtax. Grazzi, Suraman. Nadu għattini punt tal-lum. Il-grupp tal-libe fuq il-skrutinju ta' Schengen aħna hawnhekk qegħdin eh, ħanna għawnek biex nirrapportaw lura mill-Komitat tal-Kap tal-Grupp ta' Hidma, kollega tagħna Sur Carlos Gaia fil-fatt se jirrapporta minnaħa tal-grupp fuq il-fruttinju ta' Schengen fuq il-rwol kruċjali fil-trawim ta' koxjenza f'kwistjonijiet minnhom xaqsmu ma' Schengen eh, li jagħti riżultati tanġibli fuq ir-rwol ta' studju f'dan il-qasam Sur kollu ħajam il-rapporti, 10 minuti li mis, mm, ġejjin għandu għad diskussjoni sur kawajja. Għazzina ta' sew kontent li għanni rapporta fuq dan il-grupp. Men meta l-ħar eh, ġurnajtkom kollegi, din il-task force eh, il-taqaw kull xar. Aħna ġejna u koll ehm, debriefed mill-kommissjoni, membri tal-konsil, l-istati membri il-għajna rappreżentanti inkluż diretturi eżekuttivi minn frontieri, eh, gwardjani tal-frontieri u tal-kosta u tal-ġittijiet tal-bniedem. Barra minn hekk il-Parlament approvaw l-ewwel rapport annwali fl-istat ta' Schengen li eh, beda fuq talba ta' dan il-grupp u jiena kelli l-unur illi kun ir-rapporter tagħkom. Komponent essenzjali ta' dan ix-xogħol u mal-membri ta' dan il-grupp ta' ħidma inkluż segretarjat. Aħna tim eċċellenti fil-fema tiegħi u jiena tassew grat ta' dan. Nixtieq niffoka fuq erba' punti li jiena nsib ta' importanza pjuttost kbira. l Kif tafu, il-grupp ta' ħidma twaqqaf biex naċċertaw illi dan is-sala teżerċetta il-kompetenzi tagħha ta' studju demokratiku. Però aħna rajna li għalminu f'kas wieħed il-Kommissjoni ma taċ aċċess għal Parlament bl-istess mod illi li lill istati membri. Il-żvilupp tal-Eurosur u l-inklużjoni tal-Eurosur fil- rapport tal-Gwardja tal-Kosta juri li aħna ħallejnina ħallewna barra. Aħna u koll diskutu ma l-istat membri biex niddiskutu l-bija tal-Urus. Il-Parlament ma kienx eh, mistiden biex biex ikun prezenti, u bis wara li kosna nafu bih. U sħaqna li il-Parlament kellu juhu daw f'daw killaqat li il-Komissjoni fil-fat eh, eh, tawna ċess. Kienet kizba ma juri illi jidina li fadlinna xnafu biex naraw li l-Komissjoni u l konsil ikunu konformi ma' obbligu eh, u li ta' jkunem kooperazzjoni bisħi u li kunem li kunem li kunu valuti fi stadji kollha ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Mhux se tkun ta' sorpriża lilkom illi il-kontrolli tal-frontieri interni jibqaw il- punt ewlieni għal grupp tagħna, il-grupp annwali fuq istat ta' Schengen kien ċar ħafna fuq il-pożizzjoni tagħna. Il-kontrolli tal-frontili attwalment huwa terribli u mod parallel xi stati membri musuq referi għal stati membri ta' qudiem mhumiex konformi mal-obbligi bażiċi ta' frontieri esterni, inkluż illi eh, jiverifikaw kulħadd skont id-database. Jiddispjaċini ngħid li minkejja l-isforzi kollha tagħna din il-kwistjoni għadha hemm u l-istati membri mamlu xejn. Jiena nerġa' ntenni dak li qed il-kumitat dan hawnhekk il-Parlament ma jistax jibqa' joqgħod idej fuq zaqqu waqt li dawn il-kontrolli interni jibqgħu għaddejjin barra minnek aħna eh, istidilna aġenziji ta' Schengen, tal-evoluzzjoni ta' Schengen, biex jgħidu naftit fuq xogħolhom u jaġġornawna. Kien hemm xi kwistjonijiet li nistabu lura jiena kontent li l-grupp issa indirizza li jagħmel ittra li l-Kummissarju Vermopolis qegħdin nitolbu aċċess għal analiżi ta' riżwi fuq ir-rejati u fuq il- ksur ta' drittijiet fundamentali. Aħna rridu li l-Parlament jibqa' informat jekk ikun hemm rapporti oħrajn eh, kif eh, nitluba mill-Kommissjoni li ma jkunux eh, disponibbli għal parlament U fl-aħħar nixtiequ nkunu nafu x'inhuma l-kriterji li jużaw ċertu aġenziji ċertu valwazzjonijiet evalwazzjonijiet, ċertu kollegi, punt tal-aħħar biex indirizzaw Brexit u l ġejjieni u r-relazzjoni li ħajkollna mal-Unjoni Ewropea fuq is-sikurtà il-Kummissjoni għal darboħra eh, aġġornaw il-grupp ta' ħidma fuq il-SIS mar-Renju U bl-istess mod il-steering group ta' Brexit organizzaw laqa fuq l-istess suġġett il prezenza tagħna. Kif tafu ir-Renju Unit mhumiex fi Schengen, imma għandhom aċċess provizorju għal din is-sistema SIS il-parti li għandha x'taqsam ma' kooperazzjoni ta' pulizija u mhux kontrolli tal-frontieri. Però eh, i eh, ma għatma kienet edha tkun konformi ma' regoli applikabli u wissa il-Konsil id-deċida illi jitlaq għal fil-fat rekomendazzjonijiet addizzjonali jekk huwa minnu eh, dan għadu mhux ċar aħna irrid jridu jtuna ċarezza fuq il-kwestjoni. Il-Konsil qed iħalli li r-Renju Unit jkollu għal assis, ir-Renju Unit ħajkunu konformi ma' rakkomandazzjonijiet. Aħna nistgħu nemmnu li fil ġejjini li l-in mill-Unjoni Ewropea u ma ser iħarsu ir-regoli li huma ma kienux konformi magħhom waqt li kienu membri tal-Unjoni. Eżis kollegi, Schengen iktar minn qatt qabel ijessa edha medda. Iktar minn qatt qabel aħna irridu nagħmlu kull ma nistgħu biex inħarsu l-integrità ta' Schengen bħala qasam ta' suċċess illi wkoll huwa qasam ta' jew żona ta' sikurtà. Grazzi. Now I see that there are some members willing Jider li hemm xi kummenti minn membri minn inqas eh, żewġ membri li jixtiequ jitkellmu. Xi ħadd ieħor? Onorevoli Gomes. Grazzi jina membru ta' dan il-grupp li għom meċi mir koelu ma tajb ħafna. U kien interessanti ħafna xogħol illi sar fisem il-kummissjoni. Jiena naqbel miegħu bisħieħu tħassib illi semma fuq is-sitwazzjoni tar-Renju Unit u l-aċċess għas-sistema ta' sis minkejja li mhumiex membri u implikazzjonijiet tal-ġejjieni fid-dawl ta' Brexit. Jien kont qed niskopri affarijiet li qed jiskantawni. Ħa nissemmi li ta' minnhom. Hemm stat membru partikolari, mista nsemmi l-isem. Ni minħabba l-evaluazzjoni tar riskju li sar mill awtoritajiet kompetenti, id-deċidew li ma jatux vizas ta' Schengen l-ċertu nies. Imma xorta n-nies huma fl-territorju ta' dak l-istat membru, mbagħad channels oħrajn illi jiena nafx li huma irnexxielhom iġibu aċċess għal Schengen. Hawnhekk qegħdin iddoppjaw iċ-channels illi naħseb illi b'xi mod jista' jfixkel is-sistema. Mistoqsija oħra. Kassi ħarta Malta li sammejt għodim il-kommissjoni fuq il-sistema ta' beħ minn taħt ta' vizas nazzjonali, probabli ta' Schengen, mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. l alġerini u oħrajn u ovvja minn Malta persija gżira. Kull min għandu viza jista' jaqbes fuq eh, eh, fuq dajsan, fuq eh, vapur u mm, safsa tejja sal-loka tanja u għek, insomma. U jgħabdu jitzlu din il-viza ta' Schengen jew waħda nazzjonali li jeħed ikollu Billi eh, permess tar-rekat, dan huwa Neville Gaffaba bażikament del-persuna mar il-Libja għamilha ta' biruħu li kien rappreżentant tal-Prim Ministru ta' Malta, l-Prim Ministru qal mhux veru li bad dan u għal dana ek eh, ġim pinġut fil-medja tal-Libja fejn ġir ċevut mill-Ministeru eh, tal-Intern tas-saħħa wkoll jekk mhux sejjer żball, sejra żball. Ma dak li huwa stramp huwa li għannek il-provi, dokumenti li aħna rejna kasa dej l-orti f'Malta fuq għadil il-Komissjoni għettejt ma taf xejn. U manda ebda mod irti kontrolom daw l-affarijiet naħseb li l-Komissjoni għawnek. Tal-għajneja għal dak il-riski kolla li huma voluti mi aċċettabli din il-pozizjoni tal-Kummissjoni fil-fat għandi bil-miktub minn Avramopoulos fil-fat aħna smajna fil-grupp ta' ħidma minn naħa ta' rappreżentant tal-Kummissjoni u jiena mhux qed naċċetta li eh, eh, wieħed ikun jista' jiċħat respons eh, ikun jista' jilaxka responsabilità farfar minn fil-fut fuq ħaddieħor biex ikun dajfu din is-sistema ta' sis mhix aċċettabbli. Tiret mistoqsija. Għambat kien niftakru fuq Melija, Melija, kien mar Melija autoritajiet ta' komissjoni nafu li ehm, jgħad diffiċli xo huwa l-unika territorju li huwa fl-Afrika ta' fuq. Li huwa eh, li huwa f'Sewta u ehm, li u kol mux biss il-mejlija ma t-nekan u kol fuq Sewta li għafu nerab li ħafna l frontira taħħom. għaliex in netwerk kriminali taħħom. Ehm, Hemm qegħdin iċ-ċentru e, e, e, tal-kriminali ta' migrazzjoni hemm qegħdin. L-awtor sajti jafu bija di imma ebda istituzzjoni oħra ma għattejn ma dinja frontira Ewropea u dinja tassew skantajt hawnhekk illi il frontiri kollha, ġifieri dan is-sistema kollha suppost qegħdem hekk minħabba l-Ewropa ta' sis l-implikazzjonijiet kollha li inklus il-mod kif aħna huma eh, eh, eh, nagħmlu l-kontrolli fl-awtoritajiet nazzjonali. Imma l-istituzzjoni Ewropea pal Frontex u l-Kummissjoni ħajkunu nieqsa li jkunu niqsin minn dak li qed u huwa xi ħaġa li ħalini bla cream tal-Golden Visa mus fejn noqt nżomm nsemmi li inti ġifiri meta inti ma jkollokx PNR li jinti ġifiri ma jdaħħalx ma tkunx tafx tiġri fil-titjiriet privati fl-aerodromes għal fajt kollha qegħdin jekstru sistema ta' Schengen kwaħt jagħmel li jrid. Imma dawn huma kwestjonijiet serji ferm illi jħtieġu approċċ differenti mill-Kummissjoni comments, Mrs. Gomez. Mrs. Intveld, would you like to go? Yes, just very brief. Iva, fil-qosor ħafna, għax naqbel ma dak li qalet Anna Gomes. Iġifiri, illi jekk l-integrità tal-spazju Schengen jiddependi fuq l-imġiba tal-istati membri u inti semmejċ żewġ eżempji fejn din l-imġiba qed naħsbu ħafna fuqha bħall Polonja fejn rajna li s-sis jider li qed abbużat biex eh, jeddu l-NGOs kritiċi tal-gvern u għalhekk għandna bżonn ta' debattitu iktar eh, bir-reqqa meta eh, semmejna u presentajna rapport fuq Malta l-ġimgħa li għadiet aħna konnatna il-beħ tal-passaporti jew tal-viżi tar residenza u miex kompatibbli ma' Schengen. Konna saqsejna Isu naħsbu li hemm diffikultam ta' nġu għar-rifuġati, migranti u dawk li fitxu l-azil, imma tapit aħmar u ma nsaqsux e, mistoqsijiet għal dawk illi jixtru kif jaslu l-Ewropa u nixtieq insaqsi l grupp biex jaraw dawn l-affarijiet u għad pjaċin nisma' li inti kritiku ħafna għal dan l-aċċess e, mir-Renju Unit għal din is-sistema naħseb illi hemm bżonn inkunu attenti ħafna. Għax se nkomplu nkunu ħbieb u alleati mill-qrib iva, imma hemm sitwazzjoni differenti se tinħoloq. U għalhekk kon kontenta nisma' l-kritika tiegħek. Is-Sinjura Verġa. Nadilek il-kelma, grazza ħafna, President. Nixtieq l-ewwel net nirringrazzja lil Carlos Quelio għal-ħidma tiegħu Eh, nixtieq ngħidlu kemm għattenaċi u kemm hu kmandu ħila illi jisma' kol. Biex hekk inkunu nistgħu naħdmu flimkien għax dan huwa dum affarijiet ta' interess ġeneral tal-Unjoni Ewropea għax naqblu fuq l-anijiet aħħarin. Dak illi ehm, konsidrajt minn dan il-grupp ta' ħidma u nirringrazzja s-segretarjat u t-tim tiegħu għax minn żgur ma konna namlu, ma konniex namlu daqsek. Naħseb li fil-fat kollha kem maħna għandna l-qalbna l-ispazju Schengen u l-moviment ħieles sa dan l-ispazju, imma dak li bezzani anki wara ħdimt fil-qafas dan il-grupp ta' ħidma hija l-istrumentalizzazzjoni ta' Schengen mill-istati membri. Il-problemi prinċipali ovvjament huma marbutin mal-istati membri u mal-lakune tagħhom. U waħda mill-lezzjoni prinċipali tal-limt u naħseb l-affarijiet se jittejbu mħabba test li se nivvotaw fuqhom imma naħseb l-iktar ma tal-limt u ma nuqqasijiet tal-strumenti tal-Kummissjoni biex jagħmlu differenza. Għallunna li dawn il-kontrolli għat ma kienu suġġett opinjoni imma jekk nixtiequ kontroll effiċenti u effettiv, hemm bżonn illi dawn il-kontrolli kontrolli ikunu ek mod ħesrem ad hoc mill-autoritajiet u mhux il-każ attualment. It-tieni ħaġa illi żammejt f'moħħi kif attint sur kwelju il-kontroll intern u samma tagħhom. U nżid ngħid użu ħażin ukoll ta' dawn il-kontrolli interni minn ċerti stati membri li jagħmlu kontrolli għal raġunijiet li m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' raġuni permezz tal-liema ikunu saqsejtu saqsow it-twaqif tal-frontieri. Jien għandi stat speċjalment e, f'moħħi u jiena ma tantx għandi konvenzjoni fuq din is-sitwazzjoni għax naħseb li inkunu għat ikunu ta' preġudizzju għall spazju Schengen kollu u l-kredibilità tiegħu għal dawk li huma l-popli illi jgħixu hemmhekk jiena naqbel miegħek meta inti mħassib fuq il-Brexit u l-problemi tal-Renju Unit għax dak illi eh, ovvjament smajna fil-grupp ta' ħidma kien illi, Renju Unit għall-issa kellu sitwazzjoni unilaterali u għacċess unilaterali ta' Schengen. Problemi dawn u il-Konsil ma kienx qed jaġixxi għadok speċjalment għal kwistjoni fuq il-Brexit u l-pressjoni li se ġġib magħha. U għaliex le iva nkomplu ikonna relazzjonijiet utli dejjem mar-Renju Unit imma a kondizzjoni li dawn ikunu fuq bażi b'saħħithom. U attwalment nista' ngħid dawn il dan il-bażi mhijiex b'saħħitha. Nerġa' ngħidilkom kemm qed nibsa fuq il-Bulgarija għax il-Bulgarija miex fl-ispazju Schengen imma tirrispetta l-kriterji kollha biex tidħol fl-ispazju Schengen u dak li qed jiġri bejn il-Bulgarija fuq il-frontiera bejn il-Bulgarija u t-Turkija iġaluni tħasseb ħafna jina kont kap ta' delegazzjoni lejn din il-frontiera bejn il-Bulgarija u t-Turkija u n-numri ċifri li din naraw ta' persuni illi jipprovaw jaqsmu din il-frontiera iġaluni niddubita ħafna Kif ngħid? Jiġaluni nitħasseb u niddubita fuq l-applikazzjoni tal-Liġi Ewropea fuq l-iktar ċittadini torok illi saqsu għall-azil meta nitkellmu fuq il-kooperazzjoni ta' pulizija effiċenti bejn il-Bulgarija u Turkanija illi l lura xi 45 sena. Għax ovvjament kien hemm xi bidliet fil-gvernijiet u ma nixtieqx li dan ikun għaskapitu ta' ċerti nis li jitolbu l-asil anki jekk dan mhux is-suġġett eżatt. Imma din opportunità li ngħidu kemtejn ukoll fuq din il-frontiera. U intenni dak li għattilkom la fl-aħħar la' li kellna naħseb illi tkun ħasra. Illi ma jkonniex dokument bil-miktub ma jiddependix ħafna mill għamlu mill-format imma tip ta' situazzjoni attwali ta' xogħol f'dan il-qafas biex hekk ikun hemm tifkira ta' dan ix-xogħol li jista' iservi bħala bażi għal leġislatura li jmiss. Grazzi ħafna mill-ġdid sur rapporter. Mikrofon jekk joġbok. Grazzi ħafna tal-kummenti tagħkom. Jidher li memħatti ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Forsi kemm tejm mill-Kummissjoni. Jekk tixtieq il-Kummissjoni, u titkellem issa fuq dan il-grupp ta' skrutinju ta' Schengen. Ir-rappreżentant is-Sur Olivier Sefard, assistent kap tal-unità Digi Home, jgħat hawnhekk tixtieq tagħmel kemtejn, tajt kemtejn, qabel ma nerġa' ngħaddi l-kelma lis sur Kwelli u rapporter grazzi ħafna wara nofsinhar tajb il kulħadd imżon li ngħid l huwa pjaċir li naħdmu mas-Sur Kwelli u l-grupp tiegħu ta' skrutinju ta' Schengen Naħseb dawn id-diskussjonijiet huma ta' benefiċċju għal żewġ naħat. U tassew ipprovajna niġbru l-informazzjoni kollha li għandna fuq Schengen. U l-Parlament Ewropew s sur Kweljo eh, mod partikolari defendi ħafna l-żona Schengen. Ta' spiss smajna eh, li Schengen huwa għal riskju. Issa fuq din il-kwistjoni li semma s-Sur Kweljo tal-grupp tal-esperti. Jina kelli l-unur illi nkun il-president mill-2011 l-2012 meta preparajna il-Eurosur u l-leġislazzjoni tagħha. U f'dik l-epoka l-Parlament Ewropew, speċjalment sektarjat Libe, ġi mistieden u parteċipa regolarment f'dan il-grupp. Dak li ġarra mbagħad l-2017 l-2018 meta konna nagħtu ħajja mill-ġdid ta' dan il-grupp ta' esperti mal-Istati membri għall skopijiet eh, tal-valutazzjoni minn naħa tagħna sempliċement kellna kena ta' bil-fors ninsistu biex ninsegu l-proċeduri kena bżonn talba uffiċjali mill-Parlament Ewropew biex jipparteċipaw f'dan il-grupp biex hekk ma nkomplux bil-parteċipazzjoni informali imma waħda formali u minna ħatana la derba din it-talba formali irċevenja mill-Parlament Ewropo ma kienx hemm problema bil-parteċipazzjoni. U għalhekk jiddispjaċini li forsi kien hemm nuqqas imma din kienet l-istorja u dejjem konna flessibli u eh, ridna il-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew f'dan il-grupp ta' ħidma nagħlaq billi ngħid edin nittamaw li nkomplu fl-spirtu ta' kooperazzjoni. Naħseb illi se tkun iktar bżonjuża fix-xhur u snin li ġejjin mill-qatt kienet qabel. Fil-bidu, għax nixtieq ngħid isfortatament Schengen jibqa' suġġett ħnajdu hekk ngħidu dejjem imorru lura l-Schengen ma qegħdin f'Schengen imma għandna bżonn nġestixxu Schengen b'mod normali mill-ġdid u nittamaw li l-Parlament Ewropew u l-grupp ta' skrutinju Schengen ikomplu jkollhom rwol importanti. Għax diġà naħsbu li għandhom rwol importanti. Grazzi. Thank you, Mr. Seffert. Si ħafna. Sur Kwejlo, jekk joġbok, jekk tixtieq tagħmel kemtejn ta' eluq wara din id-diskussjoni. Iva, grazzi President, let punti minna ħatijaj. L-għalet nir-ringrazza l-membri kollha tal-grupp ta' ħidma għanna tim tajab ħafna. Edin, niprofaw, e, nirrispettaw il-mandat ta' dan il-komitat. Tini punt issa. Nishtiq najt, illi se naħdmu fuq il-kwistjonijiet li għanna dimna. Jeżistu xi kwistjonijiet għadhom pendenti, biex hekk niżguraw l-iskrutin demokratiku tagħna u tielet punt se nsegwu l proposta miss Njura Verja u ikonna dokument għal leġislatura parlamentari futura. Dak kollu li sibna matul il-ħidma tagħna. Nafu li l-iskeda tagħna probabbilment ma tkunx tista' l-opportunità li nsaqsu għal rapporti ieħor kif għamilna sena l-oħra, imma jekk jew hekk nistgħu nsibu mezz biex nħallu tifkira tal-ħidma tagħna ta' tħassib tagħna jew lill-Parlament li jmiss jew lill-istituzzjonijiet l-oħra. U grazzi ħafna tal-kummenti tagħkom. Grazzi ħafna Sur Kweljo, grazzi ħafna kollha kemm aħna nirringrazzjawk. Tat-tmexxija u tal-ħidma tiegħek dan il-qasam u billi dan il-punt suppost jibda fil-ħamsa neqes kwart għanna nofsija nussuġġerixxi li namlu pawza ta' nofsija għax il sinjura Mezzola anzi il-punt mhux tagħha imma fuq Schengen mill-ġdid. Is-sitwazzjoni fir-Rumanija u l-Bulgarija u s-sistemi ta' verifika tagħhom u naħseb illi għedin najdu fl-erba 45 minuta u għalek namlu pausa ta' nofsija u bat nerġaw naħdmu. Grazzi. Five we resume. Fil-ħamsa kwart nerġaw nibdu. No?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 Well, back to work. Resuming us. Mela, se nerġaw nkomplu bis-sessjoni tagħna punt 5 u 6 għanna debattitu konġunt. Edin norbtu mela il-rapport eh, tal-Parlamentu Konsil fuq il-progress fuq il-Bulgarija, l-kooperazzjoni u il-mekanizmu ta' verifika u il-rapport mill-Komissjoni l-Parlament Ewropew u l konsil il progress fir-Rumanija skont il-mekanizmu ta' kooperazzjoni verifika. Misħobija tal-Bulgarija u Rumanija jannar tal-2007 il komissjoni wafqet din il-kooperazzjoni dan il-mekanizmu ta' verifika bħala miżura ta' transizjoni biex tassisti tejn li dawn iż-żewġ pajjiżi biex għal tajjeb għal xi djufijiet fir-riforma ġudizzjarja, korruzzjoni, u fil-kas ta' Bulgarija kriminalità organizzata u valutazzjoni tal-progress miksu. U għalhekk din nistennew il-preżentazzjoni tal-aħħar rapport pubblikat 13 Novembru 2018 minn Sur William Slater, direttur ta' Segretar Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea. Ma nafx jekk qed nipronċassjaw jekk hux Slate jew Slater, anzi Slith u għandek il-kelma xar minuti mbagħad nibdew il-diskussjoni. Is-sur Slith nadilek il-kelma. Grazzi ħafna President, grazzi l komitat tal-li għattati l-Komissjoni din l-opportunità biex tirrappreżenta dawn ir-rapporti. L-ewwel net naħseb li huwa importanti li nifakru il-kontest ta' dan ir-rapport mill-jannar tal-2017 il-Komitat forsi ftakar li l-Kommissjoni ħadet l-opportunità illi ikolla overview stampa ġenerali ta' 10 snin biex tara l-progress ġenerali dan il-perjodu u ittija il-kreditu dovutu pala konsekwenza l-Kommissjoni bdiet tieħu approċ kemm xejn differenti. L-ewwel net dawn ir-rapporti ifissat numru limitat ta' rakkomandazzjonijiet minn li sfidi ma' fattibli għal l-aħħar tal-mandat tal-Kummissjoni, ġifiri l-lan politiku mill-ifissat mill-President Juncker, u iffakat partikolarment fuq passi biex ir-riforma tkun waħda interna u jkun hemm twaqif ta' strutturi biex tappoġġa il-sostenibilità tar-riforma. U dawn ir-rakkomandazzjonijiet ikunu stabbli u jekk rispettati il-Kummissjoni tikkonsidrom Eh, biżejjed biex jittem is-CVM bil-kavjat importanti illi ovvjament jekk ikun hemm affarijiet negattivi u mbagħad il-kontra ikun jgħod. U għalhekk il kummissjoni saqsiet żewġ mistoqsijiet importanti l-ewwel net il-lat ta' l-istat ta' avvanz minn rakkomandazzjonijiet ta' Jannar tal-2017 u jekk kienx hemm minflok il reġar lura illi tiddubita mill-valutazzjoni pożittiva ta' jannar tal-2017. Bħal dejjem, ir-rapporti tal kummissjoni frott analiżi u konsiderazzjoni bir ħafna kompanjata minn dokumenti tal-istaff dettaljati. Mela l-ewwel net, il-Bulgarija. U hawnhekk ir-rapport tal-Kummissjoni jista' jgħid li kien hemm sforzi kontinwi fl-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ġifieri Il-konklużjoni ġenerali tar-rapport hija illi anki jekk is-sitwazzjoni ma forsi ma waslitx kif suppost imma qiegħda fuq it-triq it-tajba. Ir-rakkomandazzjonijiet taħt tliet parametri identifikati fil-bidu tas-CVM waslu tali punt li wieħed jikkonsidrawhom proviżorjament magħluqin dan huwa r-riżultat ta' progress fuq rakkomandazzjonijiet bħal pereżempju fil-Kunsill Ġudizzjarju Suprem l-emendi għal kodiċi kriminali u l kummissjoni se tkompli timonitora dawn l-oqsma biex tkun tista' tikkonferma il-valutazzjoni għad fadal xogħol importanti fuq rakkomandazzjonijiet fil-qasam ta' riforma ġudizzjarja, korruzzjoni fuq livell oli u korruzzjoni ġenerali. Nati eżempju kun importanti dan jinkludi it-turija tal-aġenzijiet tal-aġenziji l-ġdida kontra korruzzjoni waħda innovazzjonijiet reċentement tista' tikkonsolida l-operat tagħha bħala istituzzjoni li tkun tista' tagħti l kontribut tagħha għal ħidma konġunta u ttejjeb ir-reputazzjoni tagħha f'każijiet eh, ta' korruzzjoni fuq livell qoli. U hekk ir-rwol eh, eh, l-Aġenzija tista' kollha rwol importanti f'ħafna każijiet eh, għaddejjien passi biex hekk il-Kommissjoni tkun tista' tkompli monitoraġġ u issegwi il-progress bl-istennija illi jekk issegwi it-tendenza pożittiva attwali u tifoka fuq ir-rakkomandazzjonijiet, il-Bulgarja tkun tista' tikkonkludi il-mekanizmu qabel leġislatura ta' dan il-Parlament. Turning to issanduru nduru għal-Rumanija Is-sitwazzjoni hemmhekk hija iżjed komplikata mħawda u hawnhekk il-Kummissjoni kellha eh, tidħol fit-tieni mistoqsija jidwar jekk kienx hemm xi progress eh, fuq il-verifika pożittiva tal-2017. Il-Kummissjoni konkludiet li l-Romanija ħadet azzjoni fatt ta' kampijiet li jikostitwixxu eh, dan it-tip ta' reverse membri tal-Kumitat iltaqgħu sa ħarġu r-rapport sa minn Novembru 17 u l-Kummissjoni <clears throat> qalet li r-Rumanija kienet qed tiftaħ eh, eh, eh, suġġetti li jkunu konsidrati diġà magħluqin. Sfortunatament dal-proċess ta' reversal ma twaqqafx Pala riżultat, l-azzjoni ta' Rumanija talbet eh, eh, eh, fuq dak li għandu stasa ma' Rumanija l-Komissjoni kalla toħroġ bitlet deċizjoniet fuq dwar il-ħatrijiet u tkeċċijiet ta' maġistrati u l-kodiċi kriminali kriminali fost oħrajn. Kienem talba biex ir-Rumanija terġa' tidħol Eh, terġa' l lura eh, fil-pożizzjoni suppost kellha tidħol u <clears throat> l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Venezia u l-Greco fil-Kunsil jiġifieri tal-Ewropa l-Organizzazzjoni ta' kontra l-Korruzzjoni tal konsil tal-Ewropa anka l-ħatriet biex jimxu minn eh, metodu aċċettat, aċċettabbli f'dak li għandu x'jaqsam mal-proċess ta' maġistratura u ġudikatura in ġenerali. Impatt ukoll fuq l-analiżi ta' rakkomandazzjoni tal-2017 infushom kif naraw fir-rapport li jitkellem fuq ir-rakkomandazzjonijiet wieħed wieħed waħda waħda anka r-rapport tekniku li jitkellem fuqhom. Kien hemm xi istituzzjonijiet bħal asset forfeiture li komplew ikunu konsolidati. Il-politika e, <coughs> kienet tali illi ftit kien hemm riżultati tajbin il-konklużjonijiet li waslet għalhom il-Kummissjoni huma eżatt kif joħor kif l-osservaturi jħossu bħal pereżempju l-analiżi tal-Kummissjoni Venezja li ħarġet żewġ opinjonijiet waħda fuq il-liġijiet ta' ġustizzja u l-oħra fuq il-kodiċi kriminali kienu tajnuna kbira l-Kummissjoni u l-Kumitat se jara l-konklużjoni ta' Kummissjoni huma ħafna skont dak li ħarġet bih il-Kummissjoni ta' Venezia. Dan huwa suġġett importanti ħafna fil rezoluzzjoni propja tal-Parlament li adottajna iktar minn dan ix-xar, il-Kummissjoni wkoll għandha il-ħin biex tadotta tar-rapport biex ikun hemm iżjed ukoll dialogu anka biex insegwu fuq ir-rakkomandazzjoni tumu essenzjali għal-Rumanija illi terġa' tiġi e, fej suppost tkun anka fil-ġlieda tagħha kontra l-korruzzjoni u l-indipendenza tal-ġudikatura fl-aħħar bħala il-passi li jmiss u bħala rapportar formali il-Kummissjoni impenjat ruħa l-verifika biex issir sakemm jispiċċala l-mandat tagħha. Grazzi ħafna tal-ismajtuni. <clears throat> grazzi Sur Street, grazzi. U issa kifet membri mhux biss mill-Kumitati Libe ma skont ir-regola 206 jistaw jippermettu dawn il-membri ta' komitati oħra jistgħu jitkellmu parti, jieħdu parti minn din diskussjoni nixtieq nara li idejn mollija hemm is-sur illi illi ħajħu l-kelma. Hawn qiegħed sur President, grazzi. Eżis kollegi, lejli tajba, nixtieq ningrazzja l-Kummissjoni tal-li qegħdin fostna, imma nixtieq li ningrazzjom iktar tard jekk jistgħu jagħtuna tweġibiet konkreti u mhux vagi għal dan mistoqsijiet li jinandi li l-Kommissjoni mela nibda l-2010 ir-Rumanija mandiċ obbligi legali fuq is-CVM allura jdu li għaliex għabbazi li martiklu fit trattat għatanna CVM xinu l-qafas legali għal dan mekkanizmu illum fl-2018 <clears throat> f'dan rapport il-Kommissjoni Ewropea qed tmur lien il-kompetenzi tagħha motija mitrattati. Intom ma tistawx mekkanizmu għal żewġ stati membri biss. Jekk intom tħobbu dan il-mekkanizmu, jekk jaħdem daqshekk tajb għandu jintuża għat 28 jew 27 stat membru. Allura li titolbu ir-Rumanija biex ma tapplikawx ċerti liġijiet ifisser li qed tippruvaw tiddettaw xi stat membru għandu jagħmel. U intom permessa dar rapport qed għanto interferexxejtu eh, f'muturi nazzjonali. U intom fil-rapport kellimtu fuq nispeċifiċi qed nitkellem fuq il-ħatra tal-prosekutur tal-kap prosekutur u tlabtu għal sospensjoni ta' dil proċedura Avolja il-President tal-Qorti Rumena għadha ma taċ għadu ma taċ opinjoni dwar dan. Meta nafu li kollox mexa skont il-liġi. Il-littra tal-liġi ġiet osservata. Iġfri qed diskreditaw persuna. Ikkonsidraw kieku jisir dan fil-Ġermanja meta prosekut ġenerali e, tkeċċa wara ġurnata għax kritika il-Ministru ta' Ġustizzja fil-Ġermanja. Kif tistgħu tqablu daw l-affarijiet? Nixtieq tweġibiet. Per definizzjoni, dak li qegħdin eh, eh, tajdu intom huwa kontra l-Kostituzzjoni. Li tagħtu ordnijiet l-ordni superjuri tal-maġistrati u titolbuħ biex jibdlu il-kap tal-ispezzjoni ġenerali, intom tafu l-wara l-pubblikazzjoni tal-rapport, il-Konsil eh, Superjur tal-Maġistratura għamel ittra li qal li qed jitlob li tinfetaħ din l-ispezzjoni għax aħna rridu eh, nigarantixxu l-indipendenza tal-qorti. Allura kif tista' tgħid dawn l-affarijiet qed intikdbu. Il-Kunsill eh, tal-Maġistratura jiggarantixxi u jgħid illi dal-Konsil Superjur għandu attitudni pozittiva u għamel proposta biex jitejjeb id-dispożizzjonijiet legali u ħafna minnhom kienu parti proċedura u intom qegħdin titfgħu dubju fuq dan il-proċedura. Arax x'qal il-Kunsill Superjuri qed jgħid li dawn il-liġijiet huma parti importanti, kruċjali, anzi. Allura hawnhekk Kles għawnu għasta ta' verità. Allura kummissjoni min qed jagħtikom din l-informazzjoni għabbażi tal ma qegħdin tpoġġu din proposta. U daw l-istituzzjonijiet. Qed tagħmlu taħsara li dawn l-istituzzjoni intom suppost li tajdu li tridu tgħinu u li tipproteġu. Għaliex dan mekkanizmu li huwa wieħed politiku qed jiġi adottat biss għal żewġ pajjiżi, għal żewġ stati membri. Issa frattant ma tużawx l-istess mekkanizmu għal xi stati membri oħra għax tibżaw x'effett jista' jkollhom. Sakemm għanna CVM mem nebda mod kif ħanħallu il-Rumanija u l-Bulgarja jitlu fi zona Schengen. Ekka din tejdu għax ekk iridu ċerti stati membri ħanala billi najt u nsemmi xi ħaġa waħda li tlabtu, tlabtu l-Rumanija intom biex ma tagħtix każ xet jiddeċidi l-Parlament Ewropew. U biex tissuspendu l-ħatra tal-kap ta' dna Ta DNA. Dak li qegħdin tejdu intom li Rumanija jekk mekanizmu li hemm bżonn jgarantixxi l-istat ta' dritt. Kollegi, dak kollu qed jixpruna sentiment anti-Ewropew fir-Rumanija aħna favur l-Ewropa mem ta' naraw nis kif jużaw dal-mekanizmu għal raġunijiet politiċi, inti qed tafashom fl-oppożizzjoni kontrarja u mhux fil-fitri Ewropea, aħna rridu niġu trattati l-istat l-istess mod tal-istati membri, bl-istess drittijiet. Grazzi. Mikro. Skużani. Għan titkellim xizjet eh, it-tawwal xiktar mill-ħin raġonevoli tijak. Kellim li mis, surelba, għandu l-kelma. Grazzi dar-rapport tal-Kummissjoni Ewropea fil fatturi juri. Lan tal-istituzzjonijiet kollha fil-Bulgarija biex jirriformaw il-sistema ġudizzjarja l-ewwel darba qed nitkellmu qed naraw li tlieta mis-sitt kun indikaturi nistgħu ngħidu li huma magħluqin is-sitta li huma jirreferu l-indipendenza tal-ġudikatura. Tlieta huma magħluqa. Ir-rapport juri li teoretikament il-Bulgarija jista' jkollha l-mekkaniżmu mwaqqaf taħt il-mandat tal-Kummissjoni Ewropea issa kemm ittemm il-mandat tagħha. Huwa ċar li dawn ir-riformi mhumiex reversibbli huwa tajjeb li nsemmu is-suċċessi u r-riżultati pożittivi tar-Romanija. Qed naraw il-kontribut tal-Uffiċċju tal-Prosekutur li hu pożittiv u mnizzel b'mod korrett u pożittiv ir rapport naraw is-salvagwardji ta' trasparenza tal-Uffiċċju tal-Prosekutur ukoll Issa dwar kriminalità organizzata aħna naraw l-investigazzjoni differenti kontra kriminalità fuq livell li ġew inklużi. Ma jmem l-ebda rakkomandazzjoni ġodda li allura tixprunana biex nemnu li l-mekkaniżmu jistaj jintem is-sena d-dieħla u ġara darba l-mekkanizmu ikun inala, nittamaw illi ma jkunx hemm iżjed skużi li jintużaw miex istati membri għannu qas ta' rikonoxximent tagħna fl-erja Schengen. Grazzi. Is-Sur Rafes għandek il-kelma. Grazzi. Sinjuri, nixtri nirringrazzja l-Komissjoni Ewropea għal dan ir-rapport oġġettiv, rakkomandazzjonijiet li aħna għandna fir-rapport minn jannar tal-2017 batu messaċċar ħafna illi wara l-implementazzjoni tagħhom il-proċess CVM jispiċċa darba dejjem. Ir-rapporti minn Novembru 2017 sabu il-pajjiżi li kienu qed jaħdmu għall-implementazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma, ma zdidulomx rakkomandazzjonijiet. Fl-iktar rapport frisk f'Novembru ta' dis-sena, il-Kummissjoni Ewropea tiddikjara li li sar progress raġonevoli minn jannar tal-2017. Tlieta mis-set indikaturi mill-Bulgarija jistgħu konsiderati provizjonalment maluqa. Ir-rapport ukoll jiddikjara li jekk il-Bulgarja tissokta bil riforma bl-istess rata, il-proċess CVM jista' jiġi konkluż taħt il-mandat ta' il-Kommissjoni. Imma ċerti stati membri jissuktaw jiddubitaw mill-pozitività li qed issib il-Kummissjoni Ewropea u ma jridux jassiguraw fir-rapport li s-CVM jista' jingħalaq taħt il-mandat tal-Komissjoni. <clears throat> Fil-fatt, nissuktaw nisimaw tal-biet biex il-proċessi fija missokta sokta minna l-ebda skadenza finali. Muxek biss imma l-Bulgarija u l-Ramanija qed ikomplu jiġu diskussi fl-imkien li mhux aċċettabbli Fil-kas li ma tafux, nisċiq najt li s-CVM kif kifinu kif disinjat, ma jwassalx għal riżultati konkreti, ilu jintuża ħafna bħala għodda għal attakki politiċi li ma jwasslux għal diskussjoni ġenwini fuq riformi għaddejjin. Imma tifmunix ħażin pajjiżi kompli jaħdem biex jilqa rakkomandazzjonijiet u riformi Is-suċċessi tagħna għandhom jiġu rikonoxxuti u CVM għandha tispiċċa wara tliet rekomendazzjoni li baqa' kull ħaġa tfisser għal standards doppji li japplikaw għal Bulgarija mill ba' Ewropej l-oħra. Iktar importanti minn hekk ik isir iktar ċar li ċerti stati membri ma jridux jisimaw bil-Bulgarija fil-erja Schengen jekk għandna eh, naraw ir-rabta bejn ir-rapport u dawn il-pajjiżi. Relazzjoni dan ikun jekk isif ma jiġix konkluż ħajnħol u problemi kbar fir-relazzjonijiet bejn l-istati membri. Grazzi. Kommenti oħra? Xi kommenti oħra? Signora Stevens, għandek il-kelma. Grazzi, President. Signora Stevens. Signori, għan nitkellem bl-Olandiz. Norbot ma dak li l-Komissjoni sta' nifhem illi l-Komissjoni issa ħarġet rapport għal ta' drabi fil-qafas ta' CVM. Unixi jinaħt naħseb jek daw il-rapporti matul is-sena enux għal titib fis situazzjoni kemm fi Rumanija kif ukoll fil-Bulgarija. Fil-fatt, waslet għal titib ta' situazzjoni daw il-rapporti waslu bħala stat ta' dritt jekk is-sitwazzjoni tejbet allura forsi dan huwa kontribut pozittiv li il rapporti għamlu x'inhuma il-prospetti għal futur dwar dan u l-lum propjament irċevejt email minn l-Assoċjazzjoni ta' Knejjes li fihom hu medin jgħidu li forsi jista' jkun hemm ċerti kwistjonijiet fil-Bulgarija fuq rikonoxximent ta' libertà ta' reliġjon għax e, l-amministrazzjoni bulgara tadotta xi leġislazzjoni fuq rikonoxximent ta' reliġjonijiet fejn ċerti knejjeż żgħar Qegħdin jgħaddu mit-teddida li jiġu esklużi. Tista' tagħtina xi informazzjoni dwar dan. Okay, a very specific question. If there Mela, mistaqsija speċifika. Kummenti oħrajn? Forsi komissjoni mella sew ġeġixxu għal eh, dak kellhom xejdu l-membri u l-ġisanijiet tagħhom fuq ir-rapport fuq dan il-mekkaniżmu fuq eh, rumanija u l-Bulgarija. Uh, Eh, Slaith, tishtiq tixtieq tirixi. Iva, jena kontent li nispiega darbaħla r-reġini tal-CVM u għalfej jeżisti, dan jeżisti u għalfej jeżisti għazur stati membri bis. Eh, dina toħroġ mis sitwazzjoni fej oriġinarjament fil-sħobija kienu qalu li raġunamenti ta' sħobija dawn iż-żewġ mekkaniżmi jiddaħlu bħala eh, salvagwardja u dawn is-salvagwardji jiġu applikati fis-subija. Huwa minnu li wara sentej dawn il-linji gwida ġodda ma setawx jiġu applikati imma salvagwardji li kienu fil-fatt eh, diġà fisseħ ser, kienu ser jikomplu għaddejjin sakemm jitwetqu. Għanka minna sevijem. Għanka dwem. Għabbażi ġifiri tal. Kriterji ta' subija ta' zir sa' timimri. Ġi tal ma nbidlux. Issa, bl-istess mod, l-approċċ tal-Kummissjoni ukoll ma nbidlitx il-Kummissjoni qiegħda tagħmel ix-xogħol li sar lilu t cvm bl-istess mod issa kif ilu jagħmel issa, ilu qed jagħmlu b'mod oġġettiv, b reqqa qed e, jitkellem ta' interlokuturi. U jiena koll referi tal-fatt li organizzazzjonijiet palma l-Kumitat ta' Venezia Greco u stati membri oħrajn ukoll. Ħafna osservaturi ġifieri minħat ta' stati membri barra wkoll jistess jħossuha. Pal-Kummissjoni u l-analiżi tal-Kummissjoni hekk kif għandna fir-rapport. Ili rapporta wkoll ili jisħaq ukoll fuq il-fatt li hemm ċertu fiduċja li l-analiżi u l-konklużjonijiet illi laħaq huma fil-fatt ġustifikabbli Mbażi bażi tajba. Mbrabta ma' Schengen il-Kummissjoni e, kienet ċara l-ħafna snin inkluż il-President nifsu ma naċċettawx però mbagħad dik ir-rabta li qed jagħmlu xi wħud din mhix il-motivazzjoni wara CVM, imma aħna maħniex għalf mhux għalhekk hemm in-nieħ dan is-CVM. U aħna ma ħossux li hemm ġustifikazzjoni li jkun hemm din ir-rabta li ssir ovvjament xorta nirrikonoxxi li hemm realtà li stati membri Eh, mhuwiex eh, mwix eh, dawk li mhumiex sati membri li huma aċċettati mill-Kummissjoni. Wasanna titip, nħossu li, infa. Il-progress illi ġi identifikat u markat fil-rapport ta' jannar tal-2017 kien prova ta' dan. Ma kienieċ panaċeja bebda mod ġviri, nasib illi kommissjoni nasib għatmu ħatej dan, ma ħatatina forsi jitweġibit kolla, ma nafx, ma naqmen, nasibx li huwa l-kas, laqas ma ħat prova tara li li tajt li il-mira i illi s-sitwazzjoni tkun perfetta. Għaxin, lan illi il-Kummissjoni kienet qed tikkonsidra hija ekwivalent għal dak li għandna fit-deċizjoni ta' CVM bħala li jitwet u mod soddisfaċenti ju jisir biss meta inti kollok u għal li għansabu għetu għarda dak għetiġi stati membri uħrajn. Nasib għal darboħra ġifiri di tar rapport ta' jannar tal-2017 għamilet ċara daqs il-kristalli. Nasib li rapport ta' CVM jopera eh, b'firxa limitati eh, ta' dawn iż-żoni u oqsma firri korruzzjoni, riforma tal-ġudikaturi eh, dawn mhux biss dawn jisattaw dawn il-punti partikolari mhux kollox Anki l-eżempju li inata fuq is-sitwazzjoni fuq il-knejjes. Hija iva kwestjoni ta' ġrittijiet fundamentali hawnhekk qed nitkellmu. Ma nafx jiena fuq dal-każ partikolari x'inhu minn minix mitla tiegħu imma Naħseb li dana jaqal barra mill-ambitu tar-rapport. Ġifiri nittama li dawn l-elementi għenu il-komitat. Grazzi tassew. ħadd tixtieq reaġixxi għal dan il kommenti li għadu kif sar minnaħa tal komissjoni Super, Pavel. Għamela uh, uh, malajr. Uh, iva, palmadna għabel. Aħna maħal ma kenniex eh, tweġiba konkreta. Aħna kull ma kellna ah, tweġiba vaga fil-verità. Xejn ikte? M'hemmx referenza li saret f'dan ir-rapport għal dan il-ftemiet segreti tal-ġudizzjarja li jasposizjoni fejn il-magistrati u l-prosekuturi podġuwom taħt il-metmaxija ta' servizi segreti. Ħadd ma jsemmiha għadi, ħadd ma jikkondanna għadi. Dan huma ftemiet illi jistgħu jiperikolaw il-ġudikatura fir-Rumanija. U anki l-oħrajn tista' tweġibhom dawn l-istaqsijiet kollha li għamilt. Xux lejtini għam <laughs> mistoqsijana għarra diretta jk nistannejt, forsi toħroġ bitu eġiba, napprezzaw kieku. Iva, mela le, jena nistannejt illi n-nġbitak l-attenzjoni sur Pavel għal-fat, illi hemm paġna numru 2 tar-rapport illi għandu paragrafu kbir fuq dan is-suġġett, ez preċiżament dan is-suġġett.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 li kienu maħna u issa ġin tilqu mil kamra ma. Jek nġbdukom l-attenzjoni għanna issa irridu nadu għal frontiera Ewropea u tal-Gwardjana tal-Kosta. Stand that the rapporteur in this point is Porter, hija Sinjura Mezzola, suppost istgħana unnek minna hawn minnu toħra. Faj Mela, paċenzja, la paċenzja ta'kom, forsi intuwa minuta. To the room and get started because she's the rapporteur. essere il rapporteur dun istennewa. If she's in the room, <laughs> it'll be a minute. Thank you. Minuta bis. Thank you all again for your patience. Yes. Just for a second. Thank you. Grazzi tal-paċenzja ta'kom kolla. Mela rapporter jgħatew. Nfakrukom illi il-ġimma li għadit kanna id-direttur eżekuttiv ta' Frontex biex ikellimna ftit fuq il-attivitajiet tal-aġenziji fuq il-ukoll il-proposta tal-Kommissjoni fuq l-Aġenzija U issa qegħdin inħarsu lej l bot tar-rapport fuq il-Guardian tal-Kosta tal-Frontiera u rapporter hija il-kollega tagħna, is-Sinjura Lorna Mezzala, propriament. U minnu fi ħandur l Lorna Mozzala għal ħames minuti biex titkellem, ħames minuti biex titkellem, u mbagħad nifsu d-diskussjoni. Onorevoli Mezzala, fidejk. Thank you very much, Mr. Chair. Grazie. Eh, kienet eh, tassew diffiċli dawn l-aħħar ġimgħat eh, biex finalizzaw ir-rapport u noħorġu b'mod effiċjenti ta' kif somma xil mal-Aġenzija jiena ma se noqgħod nidħol fl-emendi kollha. Imma bażikament se nippreżentaw il-bidliet ewlenin il jiena qed nipproponi u qegħdin nitkellmu fuq il ħan nitkellmu ftit fuq ir-reazzjoni tal-kollegi tiegħi biex naraw kif ħanamlu biex immexxu l-qudiem. L-ikbar bidla li kellna mill-Kummissjoni hija li nwaqfu il- korp permanenti nafu kollha fuq il-vulnerabilitajiet li għandha l-Unjoni Ewropea f'dawn il-frontieri esterni u din il-proposta titratta dawn il-vulnerabilitajiet milli naraw illi jkollna l-appoġġ tal-impjegati li nbatu fil-frontieri tagħna jiena nixtieq inżid flessibilità fil-kompożizzjoni ta' dan il-kumitat permanenti wkoll biex nipproponi l-iskadenza realistika għalija. Jina naf li ħafna mistoqsijiet għajmu kemm fil-medja kif ukoll fil-Kunsilju Sizzjonijiet oħrajn fuq dan il-punt. Qed nipproponi raba kategorija ta' impjegati ir-Rapid Reaction Pool għal interventi rapidi. 3000 ruħ impjegat li ntużaw pala pala emerġenza f'kas ta' emerġenza meta ma jkunx hemm eh, iktar għażla. Barra mnek aħna għadin proponi nibidlu kategoriju 1 u 3 bil kompożizzjoni tal-istruttura b'massimu ta' 30% fil fid-dimitu massimu ta' 5000 eh, impjegat u il-massimu jkun 7000 il-korp għandu jkun wieħed li jitwaqqaf mod gradwali u li jaħdem massimu ta' ħames snin mitħul fis seħħ tar regolament u dan ukoll huwa msejjes fuq il-informazzjoni eh, l feedback li jiena kelli fil-qasam bidla importanti oħra li xaqsam ritorni Jina naqbel li nsaħħu il-referenzi għal ritorni iżda l-istess waqt jina nara li irridu nortuħ ma salvagwardi ta' drittijiet fundamentali u l qed niproponi ħames salvagwardi se torbot l-Aġenzija f'kull tip ta' involviment fir-ritorni minn pajjiż terz għal pajjiż terz ieħor Negozjati oħrajn li jisiru ma' pajjiżi terzi għandu jiġu antiċipati minn evalwazzjoni ta' drittijiet fundamentali f'dan il-pajjiż involut li għandu jkun komunikat lill-Parlament Ewropew. Para minn hekk din evalwazzjoni evalwazzjoni speċifika eh, ta' il-proċessi li hemm f'pajjiżi terzi irid tiseħ jekk ħajkun hemm missjonijiet ta' ritorn minn pajjiż terzi għal ieħor. Umbat qed niproponi in il-limita l-pajjiżi jrid din possibilità tittinata lilhom u fil-fatt inorbtu dawn l-interventi tar-ritorn biss tar-reġuni li juba meqjusa bħala sikuri bil-UNHCR. U hawnhekk nifhem hawnhekk dan huwa qed mill-iktar punti kontroversjali u tassew ħerqana biex nisma' mill-shadows tagħna biex fuq kif dawn jistgħu jaħdmu dawn is-salvagwardji fil-prattika wkoll fuq drittijiet fundamentali dan hu fid-daw ta' dak laqlu li kollegi tiegħi jiena daħalt referenzi fit-tekst kollu kemmu biex eh, saħħu l-uffiċjal ta' drittijiet tal-bniedem fundamentali u il-mekanizmu ta' il-ment u anki l-aċċess għal dan id-dritt ta' uffiċċju ta' drittijiet fundamentali jiena kont nitkellem ħafna ma' parti interessati li qegħdin ħabtu wiċċhom ma' problemi fil-frontieri esterni l-ikbar problema kif kont qed nistennew u ta' kemm rizorsi finanzjarji u umani. U għalek, għajna nipropon għamlu rabta bejn il-ekwipaċ imbat bil-kontributi ta' tamir tekniku u l-istess ta' membru eh, li għandu il-korp permanenti eh, li għatu kontributi tiegħu niproponi li stat membru li ospitoċi deċida fuq li jema poteri eżekutivi li jinataw l-istatut tal-Aġenzija u jekk għandhom xi ġorru armi tan-nar eh, dak li juba il-missions operattivi. Imma irrid inneħi l-seta waħda eżekuttiva li hija marbuta ma' ħruġew il- tirrifjutar tal-viza u ma biss il-gwardjani tal-frontier li għandhom jenataw eh, dan il-permess skont il-prinċipi ta' sussidjarjetà bidli toħra li qed proponi b'dan ir-rapport eh, li taħriġ għandu jkun għandha tkun parti integrali tal-operazzjoni tal-pajjiż jiena daħħal eh, mekkaniżmu ta' kontroll u revizjoni indipendenti ta' programmi kollha ta' taħriġ. Dan għandu jkun il-bażi tal-komponenti settorjali tal-settur tal-ġestjoni tagħna, tal-ġestjoni eh, tal-frontieri jiena nħasseb ukoll għandna bżonn insaħħu ir-rwol tal-Parlament Ewropew fl-aspetti kollha tal-regolament tal-Aġenzija u jiena nixtieq li nara kontinwità mal-bili li aħna konna l-ħaqna sentejn ilu bejn iż-żewġ kol-leġislaturi nixtieq nagħmel ċara fuq dan il-punt ma rridx nipprova nivvinta affarijiet ġodda. Jiena mhux qed nara li ċertu uffiċċji antenna li jkunu operattivi u neċessarji li ħafna drabi dawn huma fl-istat membru għal itwal għażmin itwal fil-verità. Jiena wkoll irid insaħħa li dawn il uffiċċji antenna jridu jestendu l-ambitu tagħhom biex jestendu l-lin mill-ambitu tal-Unjoni tal-Stati Unjoni Ewropea biss jittrattaw ir-ritorni. Jiena wkoll najt kif naħseb li l-Aġenzija tista' tkun iktar attrajenti biex aħdem fija u daħħaltu ukoll elementi iktar qawwi ta' studju parlamentari u responsabilità parlamentarja. Ġifiri kif qed dan ir-rapport huwa estensiv u l-ħerqana li nisba l-kommenti kollha tax shadows u membri kollha interessati fuq il-proposta u kemm eh, il-periodu ta' żmien eh, ta' sottomissjoni ta' emendi minn kollegi kollha biex E, nilħu qbil li huwa appoġġat kemm jista' jkun gruppi. Thank you, Mrs. Mitzola, for the presentation. Grazie tal-prezentazzjoni la abbozz star rapport Issa nduru lejn shadows Revelini Der Miller. Nel 2016 il-kolleġislatur irnexxielu illi saħħaħ l-adazzjoni tar-regolament ta' Frontex illi daħal fi seħda kienar ir-regolament adattat eh, dawwar Frontex eh, f'aġenzija biktar eh, setat u l-ambitu tiegħu u kompetenzi tiegħu ġew estiżi sentej wara. Issa qed inresqu proposta oħra biex inżidu il-mandat tal-aġenzija. U ħna aħna jina nixtieq ringrazzja l-Onorevoli Mezzola għax xogħol tagħha eċċellenti rabbozz huwa skont ispirt tal-proposta tal-Kommissjoni u f'dan ir-rigward qed inħares lejn dan ir-rapport bir-reqqa. Minnaħa l-oħra eh, dan ir-rapport ir-rapport inkluda ċertu elementi li ħafna inkluż forzi biex nispettaw ġittijiet fundamentali foka fuq edukazzjoni u taħriġ u sintendi li insaħħu l-wol tal-Parlament termini tal-korp pendenti permanenti eh, eh, aħna nħossu li tkun realistiċi billi qed nibnu hawnhekk fuq il-1500 impjegati li diġà għandna. Barra minn hekk kien hemm punt tħassib li huwa l-involviment tal-Aġenzija ta' Awtoritajiet ta' pajjiżi terzi li ħajsiru ritorni. Jiena ma kontx konfint fuq ħtieġa li jindaħlu dan it-tip ta' dispożizzjonijiet fl-2016 u xorta m'għandniex konfint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 nħossu li dan xaqsam ma' ehm, azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea mhux il-ġestjoni tal-frontieri esterni li aħna nistgħu nagħtu dawn l-istetat li kor permanenti biex jisaxħaħ l-effettività tal-operattiv li jsir mill-Aġenzija huwa hija xi ħaġa li rridu nifluha iktar bir reqa Jiena nifhem illi il-membri ser ikunu taħt il- ehm, taħt il-mexxija ta' stat membru involuti ma jfisser li stat membru ikun responsabbli għal azzjonijiet tal-Aġenzija u naħseb illi il-mandat tal-Aġenzija irridu jkunu jistaw eh, norbtu ma' zida ta' responsabilità tal-Aġenzija u il-kontrolli wkoll irridu jisiru iktar bir-raqa kemm fl-Aġenzija ma' wkoll dak li mhux biss tar-ritorni ma' wkoll il-ħatra ta' direttur eżekuttiv u l-Viċi diretturi. U biex nala nista' ngħid illi aħna eh, lesti illi naħdmu mod estensiv fuq dan il-grupp għaliex ħossu huwa importanti ferm u l-estendi se jagħmel l tiegħu biex ikun kostruttiv mill-iktar. Grazzi ħafna, Sur Nedemela. Issa Sur Vilicin. Grazzi. Iva, iva, fimt li kontet tajt għalija. Eh, Ziz kollegi, Signora Rapporter, grazzi tal-li produċejt l-ewwel eh, dokumenta ħidma. Bo ġenerali jiena nappoġġa il ibcga għana diġa din iż-żona minn frontieri ta' moviment san nifisser illi l-frontieri esterni u l-ġestjoni tagħhom hija responsabilità tal-Istati membri kollha. Xi ħaġa li bżonn nieħduha bis-serjetà. Ta il-kriżijiet għandhom u dġa u raw li hemm djufijiet li jeżistu fil-mekkaniżmi eżistenti tagħna u biex nelbu u nagħmlu tajjeb għal dawn id-djufijiet naħseb l-Aġenzija jista' jkollha rwol kruċali. Hemm bżonn ta' iktar tamir, staff, insaħħu l-kompetenzi, biex nirritornaw minn ifittex l-asil fil-pajjiż ta' oriġni tagħhom jew pajjiżi terzi u l-inklusjoni ta' Eurosor fil-funzjonat tal-din l-Aġenzija. Fejn ma narax bżonn għal responsabilità addizzjonali hija l-bidla ta' responsabilità fil-politika tigwida l-Aġenzija. Ma nistawx naċċettaw illi eh, f'sitwazzjoni ta' emerġenza deċiżjoni timorru mill-Konsil għal kummissjoni din hija red line għall-ICR. Nemmen illi l-istati membri huma dawk li idu jerfaw din dawn ir-responsabilitajiet u jaraw il-konsekwenzi tal-azzjonijiet. Naf li kollegi oħra diġà eh, tkellmu fuq it-ħassib tagħhom fuq iktar assisa u l xinsiri taħdem f'pajjiżi terzi u l-ħidma b'saħħitha tagħhom Jiena nittama li kol negozjati li ħallu l-flott, il frott u aħna nipparteċipaw f'dan il-proċess u grazzi ħafna ta' prezentazzjoni tiegħek. Grazzi, issa fissem l-Aldi. Su debħe, grazzi ħafna eh, President, jirat niħu post il-kollega tijaj. Natalie Grisbeck, illi tiskuza ruħa u għalek permettuli se naqra dak li i proponiet. L-għalet nishtiq nir-ringrazzja u nawgra li Roberta Mezzola illi għamlet ċol ta' kwalità kbira skadenzi illi kienu osra ħafna. Roberta Mezzola identifikat bosta kwistjoniet interessanti li għandhom xaqs mal-kondiċent u l-operat kif ukoll fuq is-salarji u fir-rapport tagħha, Sinjura Rapporter, u kol titkellem fuq id-dispożizzjonijiet għal dawk li huma rispett ta' drittijiet fondamentali u tipproponi il-ħolqin ta' grupp ta' skrutinju ta' din hija idea interessanti immens. Na, u koll nappoġġa il-rapporter firida taħħa li s-saħħaħ u tiżgura l-indipendenza tal-uffiċjali ta' drittijiet fondamentali. Għannu bżon niżguraw ruħna illi dan dawn l-uffiċjali jkollhom il-ħiliet kollha fidejhom u risorsi neċessarji biex ikunu jistaw biex ikun jista' jaqdi dmiru. Minna ħadd jgħid nixtieq niddeposita sinsila ta' Eh, rakkomandazzjonijiet. L-ewwel net fuq il-kontingent permanenti jina nsaqsi fuq in-natura fattibbli tal-proposta attwali illi tixtieq illi jkun hemm iktar minn 10,000 oħra ġifier minn issa sal-2020 u naħseb se jkun diffiċli ħafna illi nimplementaw u għalhekk nirrifletti fuq natu iktar flessibilità anke għall-iskadenza. Issa fuq eh, taħriġ ir-rapporter diġa qalet li tixtieq saħħaħ id-dispożizzjonijiet għandhom saqma ma żama ta' taħriġ ma' minaħa tiegħi nixtieq illi tkun l-aġenzija illi tħarreġ lil dawn l-assisa tal-frontieri u tal-kosta. Jekk nixtiequ nipromuovu struttura internament tal-aġenzija hemm bżonn li jkun hemm il-ħiliet ta' taħriġ stess pal aġenzija Niġi għattilet rakkomandazzjoni naħdem fuq amendi illi jixtiequ wkoll ċaraw it-test għax naħseb li test huwa eh, kumpless wis, per eżempju dmirijiet, eżekuttivi u l-kwestjoni li għandha x'taqsam eh, mal-aċċess u għalhekk l-aġenziji għandhom id-dritt li jagħmlu u x'għandhom dritt jagħmlu u x'għandhomx dritt jagħmlu. Issa, hija kwistjoni importanti wkoll li se tkun suġġetta ħafna diskussjoni, kollegi diġà tkellmu l-possibilità l-Aġenzija tagħmel operazzjoni fir-ritorn lejn pajjiżi terzi. Din hija kwistjoni illi tkompli eh, tumponi li ftit problemi. Eh, riflettejna wkoll fuq eh, elementi oħra, pereżempju il-proposta importanti li kien hemm il-ġimgħa li għaddiet fil-Kumitat il-Libe mid-direttur tal-Aġenzija Fabrice Lexier fejn ippreċiża il-ġestjoni tal-frontieri ma tfissirx biss il-ġestjoni tal-flussi migratorji, imma wkoll il-ċita kontra kriminalità organizzata, kontra terrorizmu, etc. U għalhekk naħseb li għandna bżonn nirreflettu mal-kollegi kollha biex inkunu nistgħu nidentifikaw u ntennu dawn l-elementi hekk mod ġenerali dawn kienu riflessjonijiet tiegħi biex mbagħad deposita l-emendi skont l-iskadenzi mill-ġdid nirringrazzja lill kollega tagħna Sinjura Roberta Mezzola illi nirreperti ruħi qed tagħmel xogħol eċċellenti u nirringrazzja illi hi dejjem attenta ħafna l-pożizzjonijiet tal-kollegi. Sur President, jiena rajt il-pożizzjoni ta' sinjura Grisbeck. Merci, Monsieur Dupré. Grazie ħafna, Sur Dupré. il sinjura Anna Gomes, tixtieq t-kommenta le l isveċini ħadżbal. Then there will be some room to hear. Issa nista nismaw anke mill-Kummissjoni. Kummissjoni tixtieq t-kommenta fuq dan is-suġġett jekk jogħġbok u mbagħad immorru għal-rapporter wara li nkunu smajna wkoll mill-membri jekk jogħġbok kummissjoni. Grazzi ħafna wara nofsinhar tajjeb lil kulħadd m'hemmx ħafna li nista' ngħid dan l-istadju għax ma nis aħna rajna ir-rapport b'interess kbir nilqaw il-fatt illi nħareġ ċerta ħeffa nista' ngħid li ta' kwalità għolja ħafna imma f'dan l-istadju minnaħa tal-Komissjoni maħniex f'pożizzjoni illi natu kumment fuq l-emendi proposti u fuq il-kontenut per se. Grazzi ħafna tal-li qed tifmuna. Grazzi ħafna. Forsi tixtieq tala id-diskussjoni, Sinjura Mezzola. Iva, grazzi President, se nitkellem bil-Malti. Il-kollegi kollha li tawna tawni ir-reazzjonijiet tagħhom nista' ngħid li kienu pożittivi fuq il ħan irrispondi għal ftit mill-kwistjonijiet li ġew imqajma mill-kollegi. Fuq il-poteri eżekuttivi jingħalek fil-fatt eh, tfajt salvagwardja oħra, limitazzjoni biex niċċara li l-istat membru li jkun qed jospita l-operazzjoni dejjem ser ikun dak il-pajjiż li jagħti il-poter eżekuttiv li jkunu ikun hemm bżonn tagħhom fl-operazzjoni partikolari. Dwar in-numru ta' 10,000 sal-2020 jiena għaraft li t limitu ta' żmien li ġi propost mill-Kummissjoni kien wieħed ambizzjuż wisq u fil-fatt wara li tkellimt ma' ħafna rappreżentattivi anki ta' gvernijiet differenti jiena għaraft li l-limiti ta' żmien għandhom jiġu estiżi dwar l-Akkademja ta' training jina nifem il-pozizjoni tal-kollega tiegħi Natalie Griesbeck, nifem u koll li għanda f'moħħa li kunem din il-kultura ta' Frontex, jiġifieri li kull min jaħdem ma' Frontex ikollu l-istess training. Naf li hemm xi ftit ta' diffikultajiet forsi minħabba l-fat li din tista' tkun għalja wisq li konna akkademja li hija eh, attirata biss biex titrejnja il-personell li jaħdmu ma' Frontex, speċjalment għaliex l-instructors ta' din l-akademja jridu kunu jiġu mid l-istati membri, ma ħanara kif nistgħu nagħmluha biex forsi nsaħħaħ dak it-test eh, li l-in mill-li diġaw għam msaħħaħ. Dwar il um, text dwar il-kriminalità organizzata u terrorizmu, Iva, nemmen li nistaw insaħħu il test u koll Eh, li lin minn dak li għadni kif proponejt u allura ser, ser naħdem flimkien mal-kollegi biex naraw kif jista' jissaħħaħ. Dwar il-returns, Iva, eh, kifat dinija dan huwa punt kontroversjali, nemmen li jista' jkun li namlu ftit eh, avvanzi u żvilupp f'dan ir-rigward kif tafu jiena daħħalt dawk il-ħames limitazzjonijiet u forsi nkunu nistgħu noħorġu b'xi lista ta' pajjiżi Eh, biss aħna tqajna ma', ma Sinjur Leġeri u għalilna kemm uh, il-fatt li jista' jkun li pajis terz jitlob lill-Aġenzija bħal tagħna biex tgħin l dak il-pajjiż biex jiġu ritornati persuni terzi lejn pajjiż li huwa iddikjarat sikur, eh, rridu narfu wkoll ir-realtajiet li jsibu fihom ruhom pajjiżi li huma ġirien tagħna. Imma fuq din nifhem li għad irridu niddiskutu u sar nara kif eh, meta nirċivi l-emendi kollha nara kif nista' nipproponi kompromessi f'dak is-sens. Grazzi. Thank you, Mrs. Metzola. Grazie, eh, signora Metzola u għalek mandiċ iktar eh, diskussjoni fuq dan il-sujġet, mela issa morru għal pakket ta' ħarri fuq il-vizi li għandu xaqsam li li pala rapporter, jek te permettu li mela impoġġi kappell liħor, kappell ta' President u kappell ta' rapporter biex introduċi il-kwistjoni. L-ewwel net għandna punt 8. Konsiderazzjoni ta' l-emendi fuq il-kodiċi tal-viżi jina rapporter dan il-kodiċi tal-viżi jistipola l-proċeduri u kondizzjonijiet għal ħruġ ta' viżi għall iskop ta' soġġorni osra u perjodu ta' transitu fl-aeroport kien hemm 284 eh, emendi imresqa. U għalhekk ħen ispjega permettuli il rapport tiegħi fuq is-sitwazzjoni ta' dawn l-emendi u mbagħad nistgħu norbtu mal-punt disa fejn jiena wkoll rapporter dak tar rapport fuq il-viżi umanitarji. Mela, ħenibdew l-ewwel għal konsiderazzjoni ta' l-emendi tal-kodiċi tal-viżi jekk tippermettuli. Kien hemm kifat numru ta' emendi imresqin ma' rapport. Kien hemm għalmenu 174 mill-Gwe, 36 mill-Aldi, 35 mill-ħodor, 14 mill-IPP u 4 mill-grupp tiegħi. Apparti minn 20 mill-IMF ma kienx emendi mill-ICR isom kontenti bil-proposta tal-Kommissjoni. il bicċa kbira tal-emendi jiġu mill-IPP u mill-ALDE ta' natura teknika fuq l-elementi ċentrali ta' l-operat tal-kodiċi tal-viżi waqt li l-emendi mill-grupp tal-ħodor u il-gwe huma iktar ġeneral natura stess tagħhom, anki politiċi, xuħut minnhom huma wkoll ta' natura teknika. Imma kien hemm bosta oħra illi u jsaħħu dimensjoni umanitarja tal-kodiċi tal-viżi jiena ili naħdem ma' shadow rapporters biex nibni emendi ta' kompromess palma konna namlu. Edin naħdmu, edin naċlu, għax lantana huwa li naslu għal vot fil-Komitat Libe eh, fit-3 ta' Diċembru. U dan huwa neċessarju jekk nixtiequ intemmu eh, b'approvazzjoni ta' suċċess fuq dan il-fajl qabel l-aħħar tal-mandat. Qegħdin naqrbu mhux ħażin ma tantx fadal żmien u apparti jider illi safrar għanna bżon nifokaw fuq files oħra li huma l-aħħar eh, parti ta' dal-mandat tal-Parlament u lek hemm bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex intemmu dan ix-xogħol u nirringrazzjawkom jekk tkunu tistgħu tgħinuni biex nilħuq dawn l-anijiet. Mhux l-emendi kollha huma suġġett tal-kompromessi, hemm xi kontradizzjonijiet ma tantx jagħti lokal kompromess Jekk dan mhux il-każ, il-każ ta' kompromess, ġifieri l-emendi se jiġu votati separatament. Ħaġa raġonevoli. Issa, ta' malar malajs namer referenza għal gruppi ewlenin ta' emendi għabbalsi tal-suġġetti l ewwel net, emendi fuq il-facilitazzjoni tal ħluċ tal-viżi. Mod partikolari biex nappoġġaw il-professjonijiet kulturali mill-SND, il-IPP u l-GUE. Nħoss illi hemm ftejjin biex nappoġġaw dawn l-emendi. Imma hemm suġġett ieħor fuq il-Travel Medical Insurance, l-assikurazzjoni tal-ivvjaġġar medika. Ħafna gruppi jaħsbu għal faċilitazzjoni tkun ħaġa loġika illi um, ikonna dan il-kriterju. Mbatem, tilet sensila ta' proposti fuq il-mizati tal-vizi u għamnek l-emendi ma f'dorizzjonijiet differenti. Hemm xi illi jixtiequ illi inaqsu eh, dawn il-miżati waqt li hemm oħrajn illi jixtiequ illi itellawhom. Emendi oħra jimmodulaw il-miżati skont iċ-ċirkostanzi pal-età, sħubija, organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili jew membri tal-familja aħna qegħdin naħdmu sew fuq kompromess illi jista' ikopri dimensjonijiet differenti li ma marbutin mal-miżati hemm xi elementi kostruttivi mir-rapporter kollha eh, sur pre illi nistgħu nadottaw biex inkunu nistgħu nibnu dan il-kompromess kif għadna fl-ewwel laqgħa tal-shadow rapporters u waqt laqgħat tekniċi u jiena lest għal kompromess 21 eh, Eh, jekk aħna nixtiequ naċċettaw dan il fim ġenerali fuq il-miżati. Mbagħad hemm is-suġġett ta' servizzi ikkonsidrajt l-emendi tagħkom u naħseb l-emenda tiegħi 23 u 163 minn ġaħad debħe illi huma kompatibbli għandhom ikunu bażi ta' kompromess fuq il-punt liħor fuq l-artiklu 17.4 Naħseb illi il-misata ta' servizz semson torbot il-spejjeż kollha ta' rabtiet u spejjeż kollha ta' sottomissjoni għal talba ta' viżi għal dik li ċertezza tal-konsumatur. In-nies semson ikun jafu minn qabel il-spiża eh, finali tal-domanda għal viża u għalhekk hemm ukoll elementi interessanti u kol fl-emenda tas-sur depre. U għalhekk jena nishtiqa tkun bazi għal kompromess uh, ma' shadow rapporteurs ma' mat ħames suġġett ikun fuq il-ħruġ ta' viza uniformi artiklu 24. Il-punt prinċipali hawnhekk huwa għallekkim sejħa sistema cascade. Kulħadd jixtieq itejjeb is-sistema attwali. U dan nista' forsi namluħ għadik la proposta tal-Kummissjoni tal-ewwel viża u mbagħad ikun hemm faċilitazzjoni ta' viżi suċċessivi skont il-proposta ta' Sur de Pre emenda 194 u 193. U għal-bqija ta' l-emendi imresqin ma' dan l-artiklu nixtieq insaqsi ġentilment għall appoġġ tagħkom għall-ement tiegħi 32. Għax se jkun diffiċli għalija il nipproponu kompromessi addizzjonali. Emendi hemm bżonn għal daqstant huma neċessarji u votati separatament. Migratory and sitt suġġett huwa fuq ir-riski migratorji. Personalment naħseb politikament kif tafu li m'għandix għalfejn noqogħdu inħarsu lej din id-dimensjoni għax hemm biżejjed kavijat f'postum. nifhem illi ikollna nivutaw b'mod separat fuq dan. Jekk intom ma tablux mal-proposta tiegħi li nħassru daw ir-riski migratorju ta' sigurtà bħala kompromess. Naħseb u nħoss li anka is-sinjura Valerov Valixat jaħsbu bħali. Din ir-rabta fuq l-artiklu 25 riammissjoni għal ħafna gruppi din, il visa policy kienet tixpruna kooperazzjoni minn pajjiżi terzi fuq l-ammissjon riammissjoni. Intom tafu li jena kont nopponi b'mod b'saħħtu dit tip ta' loġika peress li ma rajt lebda raġuni għal proposti tal-Kommissjoni f'dan l-ambitu. U fil-fatt m'għandniex provi empiriċi minkejja dan wara l-ħafna laqat fuq dan il-fajl u, u meta naraw l-opinjonijiet diverġenti nistgħu naraw li hemm ċerta rabta li titissir jew arranġata bħala kompromess, palissa din naħsbu fuq dal-kompromess biex nippruvaw noħolqu bilanċ kemm jista' jkun u f'dan id-dawl il-proposta ta' l-Onervol Depre tkun sistema li taħseb għal possibilità ta' inċentiva għal dawk il-pajjiżi li jikoperaw għal riammissjonijiet biex l-imbilanċ imħallat permezz ta' dawn l-inċentivi possibbli u dir rabta ta' riammissjonijiet tkun bażi raġonevoli biex fuqha nibnu kompromess. U fl-aħħar nixtieq nirreferi għad dimensjoni umanitarja tal-viżi. Din id-dimensjoni intom tafu li kien importanti għalija l-inċedi biex nintroduċu il-viżi umanitarji f'dan il file tal-kodiċi dan il-kodiċi imma minnija minħabba l oppozizjoni tal-Kommissjoni tal-Kunsill il-Kummissjoni u oħrajn sibna li l-unika triq il-qoddim hija li nafsu eh, dil-kwistjoni permezz tar-rapport fuq viżi umanitarji u ħan referi għal dan wara di diskussjoni li għanna fuq il-kodiċi tal-viza. Għax palissa din nitkellmu fuq il kodiċi tal-viza li il-viżi umanitarji ġiet irtirata. Nittama biss li libe nistaw nivvitaw fl-ewwel fil 3 ta' Diċembru mbagħad il-plenarja tapprova dan il-fajl relevanti u jagħtina lura żmien biżżejjed biex aħna ngħaddu dax-xogħol kollu fil-xogħol ta' ħidma tal-Parlament Ewropew qabel ma nieqfu għal-miliet jien għandi l-intenzjoni u ovvjament ovvja li tkun qabel il-mandat ta' dal-parlament dik l-aħjar ħaġa dejjem emmint li di l-politika tal-viża kienet mod kif aħna nerġgħu nuru l-impentana, il-projezzjoni internazzjonali, anka l-immaġni tagħna mad-dinja kollha. Għal din ir-raġuni jiena ppreżentajt ta' l-emendi biex nixprunaw din id-dimensjoni. Iż-żewġ e, e, membri parlamentari Ewropej kollegi tiegħi għamlu l-istess. Nispera li xuħut mill-idejat tiegħi e, f'dil kwistjoni. Jekk aħna ma jinnexxinix naslu għal kompromess, jiddispjaċina Id-dispeċini li l-dawlementi għanna nivvotaw għal-jom separatament. Imma żgur li l-maġġoranza ta' dal-komitat jifmu id-dimensjoni umanitarja tal-viza billi jagħtu appoġġ għal-rapportini, il-rapport inizjattiva propja fuq il-viżi umanitarji Issa ħan nisimaw minn anti shadows prezenti għaw. Isur Deker, għandek il-kelma. Grazzi, President. Nasib huwa f'waqtu li nippruvaw li jkollna dan il-fajl fuq ir-rikas tal-Visa Code u nippruvaw eh, Eh, nifutaw għalieħu nal-uħ għabel vakanzi tal-miliet. Proset li rapporter u shadows biex niprofaw nsibu kompromessi l-lum. Għedin f'pożizzjoni fejn għanna l-aħjar kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. U dak u li rridu naslu għalih speċjalment kwistjoni ta' nista' tan negozju, artisti, nista' l isport kif ukoll turisti U aħna rridu namlu iktar faċli għalihom biex jiġu l-Ewropa. Għandu jkun hemm simplifikazzjoni fil-ħruġ tal-viżas biex naslu għal dan. Flimkien ma' dan, dan eh, il-mekkanizmu għandu jitwal fis seħħ meta niġu għal ritorni għandu jkun fideli stati membri. Nixtieq ninnota li din il-policy li twassal għall-ammissjoni mill-ġdid għabbażi tagħha Di importanti ħafna għalina. Irrid ikollna relazzjoni kostruttiva ħafna ma' pajjiżi terzi u allura għandu jkun iktar faċli li aħna li jkun hemm viżi għal dawn għal dan nazzjonali ta' pajjiżi terzi, imma jekk ma taħdimx il ħaġa li tkun hemm konsegwenzi. Il-waħda ma tmurx mingħajr l-oħra. Issa, fil-kurrent li fil-rapport li għandna bħalissa naraw kontenut li ma nsewx nappoġġja b'mod definit għalissa bħall-estensjoni ta' definizzjoni ta' nies tal-isport kif jistgħu jieħdu daw il-viżi inħossu li li nikkonservu b'mod awtomatiku membri tal-familja mhix aċċettabbli meta niġu għal assigurazzjoni tal-vjaġġar rridu flessibilità u naraw kif nistgħu possibilment ninnegozjaw kompromessi dwar miżati tal-viżi hija ċara ħafna lina. Ir-rata ta' inflazzjoni għandha tiġi konsiderata. Dan mhux il-każ bħalissa nħossu li nofs l-ispejjeż mhumiex spejjeż koperti bħalissa mill-proposta ta' miżati. U nħossu li e, e, viżi ta' Schengen huma baxxi wis fil-prezz tagħhom meta tqabbilhom b'mod internazzjonali. Dawn il-miżati tal-viżi tista' tkun raġuni għal falliment ta' dan għax jekk ma tistax tiffordja eh, viża ta' Schengen, ma tantx fl-Ewropa se tmur il-bot għax għanna spejjeż ta' jxin fl-Ewropa li huma ferm ola minn prezz ta' viża. it ta' membri tal-NGO ta' 30 ta' 30 hija xi ħaġa inaċċettabbli għalina Għax dan ifisser li kull membru ta' pajjiż terz immedjatament ħajsir membru ta' NGO. Dan mhux il-punt. Aħna proponejna tħassir ta' migrazzjoni u sigurtà fil-rapport, ħaġan blok di miex ħaġan nisson naċċettaw, il-rapport għen naħseb, għet jaħseb biex ikollu roll call vote għal dan biex tkun verament ċara minn qed joħlom u qed jinjora suġġetti importanti għaċ-ċittadinanza il-ħruġ fuq meta ta' żmien qasir ta' viżis għal daw il-korpi għalina hija problema. U bħalissa ma nistawx natu l-approvazzjoni tagħna fuq diversi punti. Imma Jekk mem, jekk ikun hemm kompromessi ċari, dinja xaġa xi ħaġa nkunu kontenti biha għandna ftit żmien. U <clears throat> jien nista' nappoġġja il-rapport fi sem il-PPE kikolna ċerti sinjali. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-Sinjura Stevens għandek il-kelma. Grazzi, eżis kollegi u president. Pal minn tkellem ebba qabli, nirringrazzja l-rapporter u shadow sal kooperazzjoni minn tagħhom fuq dan il-fajl importanti ħafna kontenta nara li għamilna għad ta' progress huwa speċjalment importanti illi Jekk aħna rridu nejnu l-industrija tat turizmu biex tagħmel progress, rridu nikkonvinċu nies biex jiġu fl-Ewropa. Ovvjament, proċeduri uniformi tal-viża tintuża li importanti għal-negozju wkoll. Mużiċisti, atturi, id-dan din ħaġa tajba biex kunem hemm proċedura ta' veloċi, imma l-PPL, grupp Bħal Pepe, il-grupp tiegħi wkoll irid jgħaddi irid jgħaddi xi kummenti fuq ir-rapport. B'mod ġenerali nixtiequ inżommu ktar rib mal-oriġinal tal kummissjoni il-proposta oriġinali mill kummissjoni Hemm ċerti emendi li nieħuddu naraw, inklużi oħrajn le. Per eżempju, meta niġu għall-isport u professjonisti ta' l-arti, eh, kantanti, dawn għandhom ikunu suġġetti għal reġim ta' viza bħal kulħadd. Aħna nħossu dawn importanti meta nħarsu lej assigurazzjoni ta' vjaġġar mediku, aħna żgur, aħna maħniex favur l-abolizzjoni ta' dan, ovvjament jekk xaħat ikun marit, ovvjament hemm spejjeż involuti. U fondi ta' assigurazzjoni m'għandhomx għalfejn eh, iħallsu sa nies ma jkunux assigurati kif suppost. U eh, l insurance iżridu jkopru għal dawn l-ispejjeż. Meta niġu <coughs> għall-ispiża ta' viża, aħna naqblu ma l-idea li nżid li nolluħ il-prezz ta' viża. U importanti li spejjeż kollha li hemm involuti jkun hemm għal min qed jitlob il-viża. Maħna lesti wkoll li nagħtu daqqatajn u nħarsu forsi ninkludu xi eżenzjonijiet, pereżempju minorenni fejn jista' jkun hemm il-prezzi tbaxxa. Anka dispożizzjoni ta' servizzi jiena naħseb li hemmhekk ma naħsibx għandna natu sussidju li dispożizzjonijiet ta' spejjeż barranin min għandu bżonn għandu jieħu ħsibu. U r-rabta bejn faċilitazzjoni ta' viża u l-ftehim ta' ritorni naf li inti pala rapporter ma taqbilx ma dik ir-rabta maħna nħossu li dik ir-rabta hija importanti. Jekk pajjiż irid igawdi dil faċilitazzjoni ta' viza u importanti u kolli huma jikkontribwixxu u jgħinu eh, jimiet ta' ritorni. Iva, daw l-affarijiet imorru jitfit biex bektejn situazzjoni fejn eh, fej eh, nafsu pajjiżi terzi li mhumiex qegħdin jgħinu f'daw ir-ritorni biex jibdlu femithom. Fuq il-viżi umanitarji naħseb inti taf l-opinjoni tiegħi naf li huwa l-fajl li jmiss, ma dan u marbut ma dan. Nirrepetu fuq il-viża umanitarja ma naraw lebda valur miżjud biex aħna inniedu viża umanitarja Ewropea għax l-Istati Membri diġa' għandhom sistema ta' viżi bħal dawn u ma naħsibx li tkun xi ħaġa intelligenti li aħna nqodu nirfsu fuq subajn l-istati membri hawnhekk. Nasib ikkuna ħjara l unjoni Ewropea biex iżomm il-barra minn dan is-settur u tħalja fidejn l-istati membri għax huma l-istati membri li għandhom kunu f'pożizzjoni li jiddeċidu min jidħol fit-territorju tagħhom u le għana nissuktaw, nirreżistu din rabta bejn il-kodiċi ta' viża u dik umanitarja. Intom tafu l-opinjiet tagħna fuq dan, m'għandix għalfejn nirrepetihom, allura nista' nieqaf għalissa. Grazzi. Grazzi, Signora Stevens, l-Onorevoli Depre. Uh, merci, Monsieur President. Grazzi ħafna, President. Permetti li l-ewwel net illi nilqa l-sforzi tijak. Naf li dan il-fajl kien pjuttost diffiċli biex tifanilizzaħ għax inti xtaqt daħħal il-viżi umanitarji fil-kodiċi tal-viżi biex ikonna ftejim u trattament parallel ħanajdulu hekk tal-kodiċi tal-viżi u rapport tiegħek tal-viżi umanitarji jiena notajt pjaċir illi konsidrajt ħafna mill-emendi tagħna. Grazzi ħafna. U naħseb illi l-emendi kienu sperati minn spirtu ta' kompromess li jista' jiġi adottat minn delegazzjonijiet oħra President, jgħan nishtiq nitkellem fuq ċerti elementi li ma tkellimx fuqhom fil-presentazzjoni tiegħek l-ewwel net. Nixtiequ illi l-istati membri iżommu l-possibilità għal min jitob il-viżi illi jintroduċu it-talba tagħhom fil-konsulat tagħhom jew konsulat f'sat membru maħniex se nkunu kontra proveditur ta' servizz ma jkun hemm din il-possibilità li tkompli teżisti. Tieni punt, laqas smajtek titkellem fuq dan il-fatt li aħna nixtiequ illi dawn it-talbiet jiġu eh, ikunu disa xhur imdaħlin disa xhur qabel il-vjaġġ għax ħafna minn dawn il-vjaġġi huma blajru u l-prezzijiet jivarjaw ħafna eh, skont meta wieħed jibbukjom u hekk aħna nixtiequ nifavoriġu il-familji turizmu mill-familji li jiġu fl-Unjoni Ewropea naħsbu illi aħjar nestendu l-iskadenza u mhux nillimitawh. Issa fuq il-prezz tal-viżi aħna qbilna fuq iż-żieda ta' dan l-ammont kif ġie kol propost mill-Komissjoni imma nitolbu tlet aġġustamenti l-ewwel meta xi ħadd saqsija jitlob għal viża u jkun hemm diġà identifikaturi biometriċi jibqgħu disponibbli u jibqgħu eh, tajbin biex hekk il-prezz jitbaxxa. Nasbu illi l-ammont hemm bżonn jiġi għal tfal ta' sitt snin lem u il-membri tal-familja ta' ċittadin tal-Unjoni Ewropea kif huwa previst mill-artiklu 5 ta' direttiva tal-2004 ma jridx iħallas l-ispejjeż tal-viża għax l-artiklu 5 jgħid dan mod espliċitu. Issa fuq l-iskadenza ta' trattament nasbu illi għaxar tiem raġonevoli ma nistaw inqasruħ dan il-perjodu għat-talbiet tal-viżi fejn id-data biometrika diġa hija reġistrata fil-sistema VIS. Issa fuq ir-rabta ma' reammissjoni tafu inti eh, aħna kontra dak li għattajtin, aħna nishtiqu din ir-rabta u fimt li kieku taċċetta l-orientazzjoni tal-proposta tagħna ta iġifiri ma nepenalizzaw xie ċittadini imma nepenalizzaw il-mexxejja tal-pajjiżi u nirtiraw il-faċilitazzjoni ta' dawk il-pajjiżi illi ma jaċċettawx illi jorbtu il-viżi u ir-reammissjoni. L-aħħar punt, saqsejna u kol ta' matuxint illi sena wara dħul fis seħħ tar regolament il-Komissjoni tippreżenta rapport ta' valutazzjoni fuq it-neħija ta' dan il-viżi u il-viżi eh, diġitali. Aħna issa tħanna eh, f'spazju epoka diġitali waħda ġdida, rivoluzzjonarja u għalhekk President tajjeb ikun li kieku illi natu inizjattiva lil komissjoni li trid tkun eh, moderna biex ju kol tirrispetta l-ambizzjoni teknoloġika. Ek, President, aħna l-esti biex nikoperaw miegħek u nirringrazzjawk tal-isforzi kollha tiegħek reċentement biex tiżviluppa dawn iż-żewġ files. Grazzi. Monsieur Depre, si sur Depre, is kjoġbok, għandek il-kelma. Grazzi. Grazzi tal-kooperazzjoni li kena. Nasab nistan nħu bil, laqwa li mbatt mux ser namlu proċess ħazin fuq nis li għedin joħolmu mħazbin fuq ċirt sekurta ta' ċittadini kullħat, mħazza fuq ċirt sekurta ta' ċittadini na snin naħdmu fuq dan il-dossier fuq il-viza. Narajna kif iżvilupaj da iżviluppaw wara l-kodiċ tal-viza. Jiġifieri aħna rridu nkomplu, nkunu rispettaw il-xurxin, rispettaw il-pożizzjonijiet ta' xurxin. Għal-grupp tagħna, grupp tal-viza, aħna parti minn l-immaġġa tal-Unjoni Ewropea għal bija tad-dinja u bil-politika tagħna aħna natu ċertu ammont ta' ta' elementi li jiġbdu iktar il-persuni ta' territorju l-Unjoni Ewropea li apparti mid-dritt ta' mobilità. Allura eh, jiena l-istess jgħat li jgħat l-persuni qed jistudjaw, l-NGOs, sportivi, eh, artisti, dan l-ideja li aħna ma rridux nippenalizzaw u nikastigaw li dawn jaslu fit territorju tal-Unjoni Ewropea minħabba li naraw il-mezzi finanzjarji tagħhom, allura aħna rridu npoġġhom ċertu kategoriji li eh, jistaw jiġu eżentati fihom iva minorenni pero li huma taħt li huma minorenni taħt 15 sena li għandhom ikunu eżentati minnhom dawn ir-regoli eh, li tabla l 18 sena bat ma tamir sens. Irti kollem u koll ċertu tnaqis pal maqalet għal kollega tana depre eh, fuq il- dawn iż-żewġ kwistjonijiet, ġifier meta daħal fil-sema tal-vis, u hekk jiena naqbel bisih ma dak li qed iva jirridu eh, nirfina inti ju naqbel naqbel. Jiena għandi dispiċini li minna ħatijaj eh, nasib xi musa tistaġbu li fritajtu di kwistjoni tal-viża umanitarja eh, mill-daħlu fil-rapport. Ħan itkellmu dwar ma naħseb illi għal-ħarsin tal-protezzjoni umanitarja fil-qafas tal-viza li aħna rridu l-istati membri rridu jaċċettaw dan il-possibilità irrid ikun hemm ukoll naqis tal viza jnaħseb il-dimensjoni umanitarja irrid titqies. Minna tal għalu l-kollegi tagħna aħna kontra il- il-dan tip ta' naħija tal-fornituri ta' servizzi xinħossu li fċertu pajjiżi eh, danna jwasal għall-abbuż. U naħseb illi aħna nistaw nilħu qbil illi dawn l-abbużi jiġu limitati jiena lek naqbel hawnhekk ma' dak li qal sur depre fuq il-fatt illi f'kull każ aħna Ma nistawx nalqu dawn it-talbit li ġejjin minn dawn il-laqdi diplomatiċi konsulari E, titkun alternattiva ma f'ebda każ ma jistax ikun l-unika triq illi kun illi min jiforni dawn is-servizzi. Aħna f'kull każ naqblu li nlimitaw l-ispejjeż ta' dawn il-fornituri ta' servizzi li ġaħna nafu li hemm l-abbużi u aħna naqblu li jkun hemm ukoll ir-rimbors tal-miżati tal-viża għal dawk illi ma natawx il-viża minħabba li f'ċertu pajjiżi dana E, wasal għal somom enormi illi nintalbu minn persuni illi għatmaħa kollom ċans illi kollom dan il-viza. Illura illi e, ma jistax kun politika li taqta e, u l maqqas bas jista' tibbaża fuq ruħek fuq l-ispejjeż. Eh, il-familji jiridu jkunu eżonerati minn viza bċertu każijiet, eh, li minn għatawx il-viza bċertu każijiet, speċjalment meta inti għandek iż-żazah li huma akkompanjati fil-qasam kulturali u sportivi ma nistax nifhem dan l-ossessjoni li inti ma tiġ teżenta d-familji tagħhom f'dan il-każijiet biex jiġu jarawhom. Nażib li hija parti parti minna hija ovvja di. Eh, jiena intom tafu illi Eh, illi jaħnaqblu fuq ir-rabta bejn il-mobilda u riammissjoni nħoss illi f'kull każ il-politika tal-proposta li saret minn Sur Depre hija waħda raġunevoli minħabba dak li ħasibna l-iktar huwa li effettivament iċ-ċittadini u ċittadini ta' pajjiżi terzi mhum mistax jittieħdu għattaċ mill-gvern tagħhom u mhix huma li jridu jiġu mġaħda mill-viża imma il-mexxejja tagħhom u jiena ħansemmi malajr malajr il-pajjiżi fejn għanna bżon illi kunem talba umanitarja. Aħna li jkun perikruza li linja ta' politika li l-pajizi fejn il-politika tal ritjiet tal-bnidem ikunu qegħdin jinkisru jinħonqu mel-ert ikun hemm il-possibilità wieħed jitlob il-viża għal dawn il-ċittadini ta' pajjiżi terzi. U dak li kelli xi ngħid tamma li nkunu nistgħu nikkoperaw nisibu qbil fuq eh, nispera kollha, kompromessi kollha. Grazzi. Merci, Madame Vergia, de kontribuzzjon. Grazzi għal-kommenti taħtiġat għibtakom. Grazzi u qed nifhem li huwa ovvju li jiena bħala rapporter għamilt la l-mutijaj kollu u matul it-triq bil-kooperazzjoni ta'kom nitlob l-isforzi finali ta'kom biex natlu għal-kompromess għax intom smajtuni diversi drabi najt buġiħ il-qalb li qed u lejt mim il-mandat tagħna u jiena mħasseb ħafna fuq l-azzjoni tal-Kumitat Libe e, drittijiet tal-bniedem ġustizzja u affarijiet e, interni u l-Kumitat Libe rrid jittejjeb fġiħ il-kapaċità tagħna biex nwieġbu għat-tħassib ta' ċittadinanza tagħna. Allura qed nitlobkom, qed nisħaq fuqkom għall-aħħar sforz flimkien ma tiegħi biex naslu għal kompromessi tfattibli. ngħidilkom ftit fuq jina ħadd nota fuq kull wieħ fuq kull eh, komment illi smajt. Una l-erba sa eh, nofsinar konna laqa teknika, l-axħar laqa teknika. U biex nifrakaw il-ħin, għax aħna l arloċi iġir warajna, b'daw l-iskeli daqshekk kbar, aħna konna sfurzati biex nqassru l-espożizzjoni tal-blokki ta' kwistjonijiet u kompromessi ma' ħafna punti li semmejtu tiġa ġew aċċettati fil-konsiderazzjoni ta' emendi, per eżempju, il-punt li sar, il-possibilità ta' lux ta' viza li tkun mhux permezz ta' fornituri ta' servizijiet esterni ma ta' minn ambasċata, kien hemm il-punt semma dwar evalwazzjoni mill-Kummissjoni wara ċertu perjodu ta' żmien, jiġifieri anka rapport ġdid jista' joħroġ fuq lezzjonijiet li nitalmu mill-esperjenza. Ħafna mill-punti li saru minn Monsieur Depre mod partikolari diġà ġew aċċettati. U ovvjament il-possibilità li naqsu l-miżat għal dawk li benefikaw mill l-aħħar ġenerazzjoni tal-VIS. Allura qed nagħmlu l-almu tagħna biex il-kompromessi aħħarin ikunu prattiċi. Kjoġobkom imma ikkoperaw biex aħna ntejbu il-prestazzjoni tagħna. U jekk tippermetti li preċiżament minħabba żmien għax qed nersu lejt tmiem dis-sessjoni tal-lum għal nofsinhar nikkommenta fuq il-rapport komplementari li huwa E, inizjattiva propja fuq il-viżi e, umanitarju li tantu għal-qalbi. Is-sitwazzjoni hija marufa minnkom il-koll issa. Il-konferenza ta' presidenti għamlet proposta biex tagħti permissjoni permess permess li liber li toħroġ b'rapport ġdid biex tivvon biex nivvutaw għalih fil-plenarja f'Diċembru fuq l-istess suġġett kien hemm protesti għax ħasbu li l-eżitu għaxħari huwa eh, meta meta kien hemm nies illi qalu illi kienu diġà ħarġu il-kard mis-sistemi tal-Parlament. Iġifiri dinja proċedura eh, ta' veloċità qawwija biex nerġgħu nivvutaw f'Diċembru fuq dan u l-kalendarju għal dan il-għan diġà ġi ċirkulat qabel il-laqa. Fl-istess team, l-istess shadows, l-istess rapporter, jiġifieri jien, ġejna maħtura mill-koordinaturi tal-libe għanna l-iktar skadenza qasira għall-emenda għall-emendi dwar il-ftehim politiku mandux ġej jinfetaħ. U biex ma neġux nisħu kwistjonijiet, inżommu ma test negozjat u dan jamila ċara li l libej kollu t-test biex nivvotaw fuq il-rapport fit tlieta ta' Diċembru u l-axħar vot ikun fil-plenarja fi Strasburgu ta' Diċembru et naħdem biex dan il-vot daqsek importanti ikun skedat it-tlieta jew l-erba fil-plenarja. Nasib dinja ħaġa raġonevoli namlu, għax nar tnej jkun hemm min-nies għadhom ġejjin u ħafna nies nar ħamis jitilqu. Allura hija nagħmluha tlieta jew l-erba. F'ħin raġonevoli fil-plenarja u ovvjament nassiguraw kemm jista' jkun votanti u voti kemm jista' jkun għal dar rapport. Infakkarkom, għandna bżonn maġġoranza kwalifikati allura biex aħna noħolqu bilanċ ta' dal-pakket kollu nagħmluh fattibli jien jetaw biex nitlobkom l-appoċċ u l-kooperazzjoni tagħkom biex nippreżentaw it-test identiku għal dak li votajna b'mod eh, ċar fil-plenarja l-ewwel darba. Dad ikun l-istess test imma gruppi differenti. Jiġifieri fi fiġih il-konsistenza u fġih li nibatu l-messaġġ kif suppost liċ ċittadinanza Ewropea u l-opinjoni pubblika li qed tħares lejna u qed tistennina biex nipproċedu f'dan il-kamp strateġiku nitlob il-kooperazzjoni tagħkom biex l-affarijiet isiru. Illi aħna ikonna il-vot fil-libe fit-3 ta' Diċembru u fil-vot il-vot u d-dim il-plenarja fil-11 u 12 ta' Diċembru waqt il-plenarja. Et nitlop il-li tejnuna, il-Sinra Gomez. Nishtiq eh, nappoġġak 100% u nappella fl-imkien miegħek biex iva ejja napprovaw din l-azzjoni. Jina bħala MEP verament ħassejtni verament eh, batuta meta rajt ġġara fil-plenarja preċedenti b'dan il-vot, b'dan rapport, nittama li jiva dak li ġara kien riżultat ta' nuqqas ta' fejmu mhux pożizzjoni Eh, politika meħuda minn daw mill-gruppi prinċipali. Grazzi ħafna, issu teke, fil-qosor. Għax l-interpreti supposti tilqu ma' sitta u nofs. Mela, ħankun ċar, l-ewel. Jien kontent ħafna li kien possibli li da dossier nistom nivvutaw għalih nerġaw sempliċement nixtieq nikkommenta fuq il-votanti tagħna fil-plenarja li jivvotaw għad-dossier qabel u mbagħad ma vvotawx fuq il-viżas umanitarji u dak kien l-istess numru ta' PPE membri tal-PPE kif kol SND il-maġġoranza kienu l-alde allura di ma kienx raġuni biex noħol u xi storja bisfond politiku da ma kienx il-każ. Ma kienx il-gruppi kontrari nixtieq niċċara li palissa fil-preżent man aħna man ma nsibux diversi aspetti ċari ħafna, ħanerġaw nissottomettu l kazis rapporter xirridu nfissru b'dan għanna bżonn kjarifiki ċari ħafna kompromessi u koll missur depre li aħna ma nsibuhomx bizzejiet biex niċċaraw illi hemm problemi kbar fil-kapaċità ta' konsulati u ambasċati għadhom hemm daw il-problemi speċjalment aspetti mhux ċari fuq il-fatt illi dil-viża umanitarja mhijiex favur eh, ta' ħafna mill-kollegi tiegħi allura jien m'iniex pożizzjoni garantixxi li se jkun hemm numru eh, xi numru ikbar ta' dawk li jappoġġjaw. Nixtieq li jkollna jżed, allura ħanatikom għal darbor pers li m'għandniex ħin forsi għatanna ħin biex nsibu kompromess min jaf. Allura, Nispera li l-affarijiet nisu nagħmluhom flimkien. Grazzi. Sirina Meġat. Grazzi. Jina l-ewwel net nixtieq ngħidilkom illi il-kooperazzjoni wasanna għalija. Huwa normali illi inkunu nistgħu niverifikaw x'ġara u ma jkollniex dubju ta' xejn U il-maġġoranza bżon tappoġġa dan it-test infakkar maġġoranza kwalifikata kif għattint imma maġġoranza kwalifikata tal-membri tal membri tal parlament Ewropew ġifieri l-livell għoli ħafna. U għalhekk ilja eh, kien hemm biss satax kontra U għalek naħseb illi fil-konferenza tal-presidenti biex ikun hemm l-istess test fil proċedura accelerata aħna kontribwejna biex naslu din id-deċiżjoni u nixtiequ illi ma nerġgħux niftħu l-kaxxa ta' Pandora mhux il-waqt li naslu l-kompromess dan huwa test u hemm bżonn niddiskutuh. Merci, merci, just, just, just, just. Grazzi, il-kelma tal-axħar, intom rajtu xġara. Aħna, 26 kien jonqosna l-maġġoranza kwalifikata. U għanna bżon maġġoranza kwalifikata biex tgħaddi din. Dak dan hu l-messaġġ tajjeb. Huwa impossibbli wieħed jifhem li dal-Parlament Ewropew ma jnexxilux jagħmel jibgħat messaġġ meta jiġi għal kwalunkwe rapport li bilħaq. Huwa għet idaħħal fih nissu divers kavijats biex jiġi biex jgħaddi mibdil maġġoranza. Il-kavijat kollha li ġew suġġeriti daw in-negozjati aħna nesċilna npoġuhom bil-miktub u li naqduhom flimkien kompromessi politiċi li l estewi it-triq biex il-kodiċi tal-viża tiġi aċċettata. Allura għamlu l-almutakom biex twaslu l-messaġġ li t għal gruppi politiċi li t reprezentaw għawnek u li dal-vot f'Diċembru eh, ħajkun eh, importanti u għeja ma noħorġux illi fallejna f'din il-ħaġa. Grazzi. That's it, that, the, we're coming to the end of this afternoon session. Mela, ningrazzja kom ta' xolja minna u għaraf sinara dan komplu fid-dista ta' fil-ħodu, fil-libe, grazzi.